Right, everybody, I've waited long enough. Naħseb um, stennejt ħafna biex nistennaw lil-shadows imma ma naħsibx nistgħu nqogħdu ndumu iktar. Mela, l-ewwel ħaġa li nagħmlu nagħdu l-aġenda naħseb li kulħadd qed jaqbel mhux oġġezzjonijiet għandi l avviżi għalissa man diċeċ nejdilkom. Ġifieri mal ewwel immur għal punt numru tlieta, ġifiri ir rapport annwali tal-DIB nixtieq nistieden lis-Sur Kutas biex isina ftit ir-rapport tiegħu. Aċċess rapport urmărește să prezinte nu numai o Grazie ħafna, sinjura. F'dan il-rapport mhux biss l-analiżi tal-dan il-bank għal l-2009 ħantikom, imma se naraw ftit x'inhuma il-proposti u anki l-interventi tal-viġilanza. Ta ideja ta' ġdida di li forsi tista ta' tismin tal-qoddim l-investimenti tal-Europa fil-infrastruttura, trasport u l-enerġija. Naħseb li ta' tajba u ta' min jappoġġawa. il komissjoni Ewropea bdiet konsultazzjoni pubblika sabiex ovvjament din l-inzjattiva tħabbara nitkellmu dwar il-ġlida li qed nagħmlu kontra it-tax havens U biex naraw se jkunu kriterji soċjali u dawk tal-ambjent jiġu iċċekjati fil-inkwantu għal proġetti li tiffinanzja il-bank, da jiffinanzja dan il-bank il-rati, il-reġjuni ta' konverġenza u anki il-pajizi li se jissieħbu. Jidri li l-obbliga dawn il-proġetti iridu jintużaw ukoll fil-proġetti ta' infrastruttura u biex inbidlu l-ekonomija tal-Ewropa biex intuwa wkoll dik ix-xejra uh, eh, ambjentali meta smajna il- Meta rajna l-emendi tal-deputati differenti dawn il-għajnijom. irridu noqdu attenti li il-networks ta' dan il-bank jibqaw eh, joperaw kif suppost eh, fl-ħajja kondizjonijiet. Għalek jina permezz ta' amenda nishti li napoġġjaw il-numru 5 eh, ta' sur u numru 7 ta' sur Anderson. Meta qed nitkellmu wkoll fuq Banċi Ewropeni di Investizji. Xejċ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 nistaw nagħtu ftit stimolu ekonomiku b'dawn l-inizjattivi u anki l-emenda 19 numru 20 u 21 u koll nistaw nil-qawom dan il-perspettiva. Aspetti ħor tal-rapport jitratta il- pajizi fil-li għedin jizvilup li eh, se jissieħbu l-IIB irrit jara li ikunem li kunu għedin fit-triq it-tajba għan jikunem sigurta tal-enerġija. Bekk nixtieq li ndaħlu l-emendi 46 u 49 il-votazzjoni sess fil-komitat tal-koti se jisir illum u nkunu nistgħu naraw u tkun il-pożizzjoni tagħna. Aħna se nivvotaw mbagħad fil-15 ta' Marzu. U nishti jena nappella lil-deputati kolla, specialment il-shadow u koll, biex jinaqdu maħna fis-sala VIP 204 li se jkonna laqa fuq dan is-suġġett fil-11. Nispera li nisibu u kol kompromess dwar l-emendi li għanna nisibu qbil u baqanna il-lejla u għada sabiex nisperaw li għada naslu kol għal bejnietna. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Hubner. I, I hope um, I'm heard. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura President. Jina nixtieq ngħid li għalija dan ir-rapport huwa wieħed tajjeb ħafna għalhekk jinkonta l-idea li ma nirrekorux għall-emendi imma inbidlu it-tekst kif inu ġifir nżidu xie ideat fil-rapport sabiex forsi ikun iktar sħiħ għalek jiena fl-emendi iffukajt fuq żewġ fatturi eh, tal-EIB ġifiri kif sejjen fil-tkabir tal-ġit u anki kif se jkun hemm approċċ iktar innovattiv għankwantu għall-istrumenti ta' finanzjament anki ġifiri meta nitkellem fuq li IF u li IB. Hawnhekk qed nirreferi għal kif aħna is-self se jirnexilna ndaħluhom mal-otijiet naraw xej kunu l-forom ġodda ta' dak li nsejħulu ir-risk sharing. Naħseb li hemm bżonn inkomplu niżviluppaw fuq dawn l-idejat anki ġifiri ta' kif qed jiżvolġi li IB. It-tieni fattur li għalija eh, naħseb li importanti ħafna fil-finanzjament li jagħti l-VIB huwa l-użu eh, ta' strumenti li jistaw jgħinu permezz tal-leverage. Hawnhekk li IB nafu li għandu storja u esperjenzi tajb anki meta jikkopera mal-Kummissjoni Ewropea għal dik li għandu xaqsam mal-politika ta' koeżjoni, nafu li hemm tliet inizjattivi fejn tintuża eh, jintużaw dawn tintuża din it-tip ta' funzjoni ta' leverage. Dan huwa marbut ma' fattur ieħor il-fat li meta jiġu finanzjati infrastrutturi u proġetti ta' infrastruttura kbira fi trasport enerġija u telekomunikazzjoni fil-żmien nafu li żmien li ġejjin dawn il-suġġetti kollha se jkunu se jkunu ta' sfida għall-Ewropa għax il-fondi pubbliċi mhumiex biżejjed hemm bżonn naraw kif se nimmobilizzaw is-settur privat. Għalhekk fl-emenda tiegħi dwar il-project bonds għedini preparaw dan kollu bejn il-Kummissjoni u li IB u naħseb li anki permezz ta' daw jistgħu jaraw kif jorsi jistgħu jiġru kapital ta' natura privata. Għalhekk nista' ngħid li jiena l-emendi kważi kollha naqbel magħhom u nixtieq li nżidu din leverage function u anki il-dawn il-fattur liħor tal-istrumenti kif sew jiġu wkoll fl flimkien mill-AIB. Grazzi ħafna. Għon ċaħatiħor li jishti jintervjeni fuq dan il sujġet Oui, bonjour. Euh, Grazzi. L-għallet, sur rapporter il-grupp tal-ħodor. Sodisfad bil-rapport kif inu, kif ġi prezentat, Iġifiri, mux tibdil kbir edin eh, niprezentaw aħna ma xie affarijiet zar. Xtaqt nitkellem dwar tlet aspetti l ewwel net, l-bżon fl-opinjoni tagħna li morru iktar fil-fond fuq il-kwistjoni tal-klima u anki dik tal-enerġija naħseb li huwa importanti li wieħed ifakkar li l-EIB għanda tkun il-pionier fil-perspettiva ta' tranzizjoni ekoloġika. Nafu għaliex qed ngħidu dan imma l-ekonomija tal-Ewropa tiddependi eh, ħafna mill-provvista tal-enerġija li tiġi li minn mill-Ewropa, tiddependi minn ħaddieħor u għalhekk dan il-bank għandu jkun katalist, għandu jkun jifhem l-importanza anki dwar l-emissjonijiet tal-carbon dioxide Umbat, il-punt tal-investiment, l-investiment li tamel li e jajbi fl-infrastruttura tal-fabriki li jaħdmu bil-faham. Bżon li e, nafu li mux se jisir tibdil ta' kif jaħdmu dawn il-fabriki mill-lum għalada, imma din tranzizjoni progressiva bżon naraw kif namluwa blaħjar mod għal produzzjoni tal-enerġija. Naħseb li bekk ikunu qegħdin naqblu mal-għalanijiet fuq medda medja ta' żmien eh, tal-Unjoni. Naraw li fil formoluzzjoni il-project bonds u transformazzjoni tal-ekoloġika eh, eh, li din taqbel ma l-ekonomija tal-Europa, bat l-aħħar punt hija il-tax havens, inti semmejt eh, u dak li jett inti fil-rapport aħna li najoġobna ma forsi nistan nkunu iktar eżatti għal talbit li jisiru la li jisiru eh, l-bank ġifiri il-bank jgħid li għandu jkollu politika ta', ta kif issegwi dawn il-proġetti li tiffinanzja u meta jkunu eh, hemm xi proġetti f'dawn it-tax savings hemm bżonn li il-bank ikun iktar strett fil-mod kif issegwi dan ix-xogħol. Hemm bżonn jiġifieri li t-talbiet tal-bank, per eżempju, jaraw kemm ikun hemm fabbriki jew inkella kumpanniji li ma jkunux qed jirrispettaw ir-regoli. Li l-feedback ikun qed isir mill-bank u naraw li jkun hemm eh, ikun ireġġi mal-politika li qed eh, tieħu dwar it-tax havens biex jekk eh, nkunu nistgħu naraw eżattament xejn jkunu l-konsekwenzi ta' din il-politika. Grazzi ħafna. Is anybody else? Oh, Jean. Oh, Jean Paul. Signora, skużani, xtaq biss nifakkar fil-regoli għawnek, ġifiri, jew nishtiq jena, jew naraw il- eh, li naraw ġifri li kunem l-avvizi tal-gruppi politiċi kollha jow kella ma naraw xej, jiġifieri nixtieq jiena li inti saqsi il-wissje biex ibidlu l-screens li qed naraw għax mhumiex eżatti. Grazzi. I'm sorry, it is our group room. Skużani, veru din hija l laqgħa tal-grupp tagħna ma mhux suppost li qegħdin jidru da għandek raġun. However, Jean Paul, it's me that has to look at them. Imma, skużani, Jean Paul, da xogħli li jiena nħares li u mhux int. Imma jiena anki meta jagħmlu li l-affarijiet minn min wara xorta jiena jirnexxi li nintebaħ bihom. Ija, tajjeb, għal-koordinatur tepli kollok u kol għajnej fuq wara. Għaw xaħti li jishtiq jitkellem Udo. Um, uh, auf bemerkum uh, äh, von Jean-Paul einzu... Xtaqt bis nirreagġi xiel dak li għadu kem għal Jean-Paul. Billi nejt, äh, nofri alternativa li meta niltaqaw fil-sala tal-liberali, tal liberali impoġġu banners tal-liberali skont kemm għandna nies, skont kemm għandna deputati liberali fil-Kamra. Naħseb hekk inkunu nafu fi xaħna. unseres Freund und Kollegen Kutasch. Imma, fuq ir rapport ta' Sur Kutax issa affarijiet iktar serji. Jiena tal-fema li verament għanna nkunu, għanna l-xiex nkunu sodisfatti fil-fat li aħna il-relazzjoni ma li ib u l-affarijiet importanti li relazzjoni importanti li għanna maħom edin imxu l-qoddim. Tajjeb li ġifiri li nifokaw fuq il-politika wara l-krizi. Is-sur kutex nifraħlu u nenkoraġġix il-kollegi sabiex naħnu l-kol fl-imkien. Grazzi ħafna. Kej, nishtaniq nistaqnejn idilkom li jina fit-tlieta ta' ħat nota ta' kemm kienem membri. Grazzi, Sinjura President, jina xtaqt nitkellem dwar il-project bonds li diġa referejna l-jom. Hija ħasra li fil-fatt għanna l-lum zoċ komitati għet jilta għaw fl-istess ħin għaw komitati ħor li għet jiddiskuti l-proġekt mot mal-komissjoni. Jina u kol xtaqt kiku edha fil-komitat liħor biex nisma il-dettal imma hija verament ħasra li xi ħaġa li eh, se jkollha impatt fuq l-IB u anki l-mod ta' kif l-Unjoni kollha se ehm, tiffinanzja l-proġetti fil-ġejjieni qegħdin jiltaqgħu żewġ kumitati li għandhom l-istess interessi fl-istess ħin. Ġifri bħali hawn nies oħra li jixtiequ jkunu band oħra um, naf li dinja problema għal ħafna nis Pascal u jena ġejna għawnek anki jekk aħna membri tal-kumitat liħor imma ta' min forsi nżommu dawn il-problem u dimajnejna. Diskussjoni dwar il-project bonds jena nishtiq li din, dan il-kumitat barra l- minn barra il-rapport annuali ta' EIB jiddiskuti dan is-suġġett tal-project bonds għax huwa suġġett importanti ħafna U ovvjament se jkonna bżonn il-special purpose vehicles anki metodoloġija li aħna mhux tal-ewwel kritikajna din se tkompli tintuża mill-banek u l-kooperazzjonijiet. Iġifieri dan qed niproponu għal baġit tal-Unjoni minnu fih ta' min għalek eh, aħna li diskutu nara xinu ma l-parametri u sissa jina kontet eh, naħseb li kien se jkun li għajbi bis li se joħroġ dawn il-bonds għal budget tal-Unjoni ma mid-dokument minn jider qed jittiġi proposta entità ġdida edin jitkelmu fuq inizjattiva eh, u hija miktuba bil-kapitalaj. Iġifiri issa eh, xi entità xi ftit formali. Aħna ma nafux x'inhu ma dettalji ta' dan kollu u għalhekk jiena nagħmel appell lis-Sinjura President biex tara kif kollekta informazzjoni u tinformana x'naħseb dan se jkun suġġett jaħraq għal ġejjieni. Grazzi. Iva, jiena diġa semmejt dan il-punt f-sfonti oħra. Issa, maħna nas Aleksandra Karajeno mill Aleksandr Karajeno mill-EIB u ma nafx jekk mal-ewwel dan jistax forsi tina x'informazzjoni dwar dan is-suġġett. Iva, grazzi ħafna, Signor President. Dwar il-Project Bonds, Kif tafu l bdejna nidejna il-konsultazzjoni pubblika mal-Kommissjoni u l-President tagħna qed jitkellem fil-kumitat iktar tard eh, dwar dawn l-istrumenti innovattivi u ġodda finanzjarji dejjem. Ġifri jekk tridu li jattendi hawnhekk ukoll f'dan il-kumitat, mhux illum imma fil-ġranet li ġejjin għaliex le biex forsi eh, titlu f'iktar dettal. Ħalli ngħid xi affarijiet iktar ġenerali bonds mhux se jiġu mhux se jinħarġu mill ib jew mill-Unjoni. Il-bonds se joħorġu minn kumpaniji privati li jkunu responsabbli l-implementazzjoni ta' proġetti ta' infrastruttura. Aħna qegħdin nistudjaw il-possibilità sabiex forsi jintuża il-budget tal-Unjoni kif ukoll il-kompetenzi tal aib sabiex ikonna il-ratings li ikunu l-iktar attrajenti għall-investimenti mill-swiq ġifiri il-ħruċ mux se jisir ma li għajbi u lanqas mill-Unjoni. Ma dana kollu jina lest li forsi namel um, rapport bledejat li kif zviluppaw sissa mal kummissjoni Ovvjament, il xola du għaddej, ġifiri ma jtkunx rapport eh, aħari nishtiqu issa nirgrazzjaw il-rapporter Sur Kuta xax verament tajjeb li jagħmel u anki dawk li batu l-emendi aħna nilqawhom naħdmu fuqhom issa fuq il-self għall-SMEs għall-informazzjoni tagħkom aħna għandna kemm riġna l-informazzjoni annwali għall-sena l-oħra u għall-SMEs il-finanzjar se jkun iktar mill-mira li konna stabilejna ġifri skont il-pjan tal-kupru ta' 30 30 miljun nafu ġifiri xinja lajnuna li ila d-dejja ġifiri mill-2009 għal semis u anki għal-pajizi li eh, jishtiqu jissieħbu mal-Unjoni l-intermedjari li eh, ovvjament rridu jaddu minn ċertu intermedjari umbat em u koll l impenn minn dawn il-financial intermediaries sabiex l-ammont li joħġu mill-EIB huma jagħtu ukoll finanzjament simili. Għalhekk sforzi diġà saru. U naħseb flimkien xogħol li joħroġ mill-Parlament nistgħu nkomplu nimxu l-qudiem għal dik li hija eh, non-cooperative eh, jurisdictions ġifiri ċentri finanzjari offshore għand kif tafu aħna elaborajna politika ġdida li għaddejja mill-2009 u il-Kunsill li konsidra bħala eh, wieħed mill-valuri tal-IFIs naħsbu li din edha fuq bażi tajba sabiex l-intermedjarji ma jkollu l-ebda eh, kuntat ma dawn il ċentru finanzjari offshore imma ma dana kollu aħna niddependu minn l-istili huma elaborati minn għaddit entitajiet internazzjonali oħra għax jekk nif jekk jiena minn sejjer l-Unjoni m'għandix lista uffiċjali ta' ġifieri aħna bil-forsi ridu norbtu ma l-informazzjoni li tiġina minn eh, entitajiet oħra Aħna fuq il-tax savings ma nistax naħdmu waħedna, aħna li sibin id-dependu minnu u entitajiet oħra. Fl-axħar punt zaħir dwar il-leverage tal-IB. Naħsbu li għawnek għem potenzjal kbir biex dan il-leverage jikber ġifiri bejn il-fondi tal-Unjoni u anki l kapacita li għandha li e IB li tiffinanzja l-proġetti sabiex bekk il-fondi jintużaw tajjeb u kif smajna wkoll fl-istess ħin ikun hemm it-AAA rating li huwa eh, hija xi ħaġa fondamentali sabiex ġifri ikun hemm dak il-vantaġġ finanzjarju li jkun jista' jgħaddi għand il-klijenti. Jisa se niqafaw u ovvjament jekk jiena qiegħed biex nirrispondi għall mistoqsijiet tagħkom. Si punt wieħed li daħal li f'maħħi, inti semmejt li li ib mhux ħajkunet qed joħroġ imma garantixi dawn il-bonds. Għalhekk il-kwistjoni hi fejn ser tidher din il-garanzija fil-balance sheet tal ib Din ser tkun paragonata għal mod kif l-istati membri ġew matija l-parrir mill Eurostat biex juru l-balance sheet tagħhom, ġifri ħajam l-istess ħaġa biex imbagħad dan ikun il-mutur tal-finanzjament. Forsi inti tkun tista' tagħtina aktar kummenti dwar dan, però dan jota l-punt li għandu xi ma' dak li qalet Kate rigward il-balance sheet. Ivek tippermetti li grazzi kollox ser ikun immiżel fuq il-balance sheet. Dawn il-garanziji ser jinstabu fuq il-balance sheet tal-EIB jew il-budget Ovvjament, dispożizzjonijiet kif aħna diġa nagħmlu għal ċertu strumenti bħal risk sharing u punti oħrajn għal proġetti oħra. ċfri, mu ħajkun hemm xejn li mhux ħajkun imniżel fuq eh, il-balance sheet la għandu x'jaqsam la għalbi li għajbi kif ukoll minn dak li qed nista' nifhem il-budget jew il-kummissjoni. Grazzi tassew. Is-Sur Kutax terġa' tiġi lura? Iva, Kelmtejn, l-ewwel qabel kollox nix ringrazzja lill kollegi kollha tiegħi għall appoġġ tagħhom u l-idejat Naħseb li Iva ħna ser insibu kompromessi tajbin rigward l-idea li konna dibattiti fuq il-project bonds jiena naqbel ma dan u naħseb li aħjar kif ikonna namlu stedina l-sur Malxtar biex ikun fostna jkonna diskussjoni nek fil-komitat u anki biex nikjarifikaw kollox rigward il-garanziji, il-project bonds u jina nappoġġa din il-proposta ġbrini ringrazzjakom għal dar boħra u nistennikom għada fil-ħodu fl-10 sabiex niddiskutu l-kompromessi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew. Mela, kif għattulna il-vot ħajkun fil-15 ta' marzu u għet nistennew għal plenarja ta' april. U għalek issa nistaw nimxu l-qoddim u naddu għal l-entitajiet finanzjari f'konglomerati u għawnek nishtiq nati l-kelma l-sur Stolojan. Grazzi tassew, Signora President. Mela l-ewel qabel kollox nishtiq nir-ringrazzja l-membri kollha tal-Parlament Ewropew li i-prezentaw l-amendi għal dan ir-rapport hemm amendi tajbin u nixtieq ukoll nirringrazzja lil konsulent tagħna lis sur Manis għal kontributi tiegħu biex janalizza dawn l-amendi. Dak li aħna nixtiequ ngħidu u li bosta amendi li tresqu aħna binna fuqhom jiena naqbel magħhom uħut minn dawn l-amendi qed jixtu l-attenzjoni fuq definizzjoni aħjar għal test propost minnaħat tal-Kummissjoni u emmek mux sanqot ninsisti fuq amendi li jiena appoġġajt minnaj problemi. Pero nixtieq inqajjam kwistjoni hawnhekk rigward bosta amendi li jridu jiġi diskussi hawnhekk u anki li jridu jiġi diskussi aktar il-qoddim flimkien mal-rappreżentanti tal-Kummissjoni u anki tal-Kunsill. L-ewwel kwistjoni għandha x'taqsam kif tiddetermina jekk l-attività ta' grupp isseħ fis-settur finanzjer mod partikolari u hawnhekk aħna għandna amendi differenti. Amenda 92 proposta Missur Lambert u anki proposta amenda 39 prezentata mis signora Bowles. Is-Sur Lambert propona li kolna limitu massimu ta' 10%. Fil-fatt, jekk l-attività finanzjarja fiħdan grupp tkun aktar minn 10% tal-ratio bejn il-balance sheet ta' settur, entitajiet ta' settur finanzjarju fuq il-balance sheet tkun iktar għolja minn 10% f'dak il-każ dan għandu jkun inkluż bħala settur finanzjarju feħdan il-grupp. Is-sur Bowles jipproponi dan il-limitu massimu għandu jkun 40% u barra li kolna permess għal supervizjoni Ewropea għandu jkun hemm ġifiri dan din l-entità li tiddeċidi li tħares li dawn is-settur tal-banek tal-investiment tal banek tal banek tal investiment ikun materjalment relevanti. Jiena naħseb li l-proposta ta' Sur Bowles twieġeb mod aħjar għal ħtiġijiet li wieħed jiddefinixxi dawn l-attivitajiet fis-settur finanzjarju u aħna ser nappoġġaw din il-proposta. It-tieni kwistjoni torbot. mal l-entitajiet li mhumiex regolati. Dan ser ikun soġġett għal supervizjoni supplementari għal dak li hu konglomerat. Din hija proposta, menda ta' proposta 110 ta' Sur Lambert U jiena nifem itħassib ta' Sur Lambert rigward dan din l-entità mhix regolata bl-inklużjoni tal- vetturi li mhumiex regolati. Irridu morru l-erġaw lura għall-ambitu però ta' din id-direttiva l-am prinċipali u nixtieq infakkar li hemm żewġ stadji għal bdil għal bidla jinkella tal-mod kif aħna namlu sorpervisjoni ta' konglomerati finanzjari, il-Komissjoni proponiet fl-ewwel stadju biex tadotta u tadatta il-direttivi eżistenti għal l-impatt tal-modifikazzjoni f'direttivi oħra u anki għall-impatt ta' direttivi ġodda bl-inklużjoni ta' l-autoritajiet supervizori. Jina naħseb li biex inqedu din il-mistoqsija biex nirregolaw entitajiet finanzjari mhux regolati bl-inklużjoni ta' vetturi mhux regolati Naħseb li hija kwistjoni pjuttost komplikata, ma nafux eżattament l-impatt, ma nafux l-impatt ta' din il-proposta u għalek aħna naħsbu li jkun aħjar li nħallu din il-proposta biex tiġi iġġudikata fit-tieni stadju fejn Kummissjoni Ewropea ser tagħmel analiżi sħiħa ta' bidliet li jridu jsiru fi supervizjoni jew konglomerat finanzjarju u mbagħad toħroġ bi proposti bażati fuq l-evalwazzjoni tal-impatt. Hemm ukoll kwistjoni rigward investimenti, fondi ta' investiment alternattivi. Forsi nistgħu naslu hawnhekk għal kompromess tajjeb naħseb li l-kwistjoni i fejn i fejn din il-possibilità tista' tiġi infasla. Is-settur ta' servizz ta' investiment għandu jitpoġġa f'settur ieħor finanzjarju għalhekk hemm proposti, proposta ta' Sur Balz li hija waħda tajba biex nallokaw jew nalternaw l-amministraturi ta' servizzi eh, finanzjari jew dak din il jekk dan il-font ta' investiment alternativ jaħdem tef settur partikolari dak il-kas għandu jiġi allok għad dak il-settur. Pero aħna għanna u kol proposti oħra tajbin rigward kwistjoni li tamer referenza għal l-stress testing. Il-rapporter jiproponi stress testing u anki is-sur Balz u s-sur Skinner. Anki fl-amendi tagħhom jagħmlu referenza għal stress testing u jien ta' bilħaq naqbel mal-proposti tagħhom. U għanna test li diġa għanna testa kompromess fil-fat u naħseb li meta aħna ser niddiskutu dan il-kompromess aħna nistaw naqblu u anki inwieġbu għal dawn l-amendi. Fil-fat dawn huma l-aktar punti importanti, Signora Chair. Iva, grazzi tassew. Mela ħalli nirranġa l-karti li għam uddi, biex kontat niktef fil-fat. Mela, sur xikluna. Mela, t niprezenta dan fi Sam Peter Skinner li għati skużar mux jgħat fostna l-lum. Peter jirbaħ il-varjetà ta' emendi li tresqu fil-fat jemmen li ħafna minnhom huma utli għaliex huma supplementari għal proposta bażika tal-rapporter għalkemm huwa jħoss li bosta minnhom donna li ma mhux qed jifmu tajjeb it il-test jew inkella mhux qed jifhmu il-kelma konglomerat fit-test. L-amendi tiegħu jsegbu tliet temi prinċipali. L-ewwel waħda li tikkjarifika jew itejbu r wol tal-kumitat li jassikura li ir-responsabiltajt tiegħu jkunu konformi mal-istatus legali u anki r u jassikura linji ċari ta' responsabiltajiet bejn l-ESAs meta wieħed iqis il-natura settorali ta' dawn il-konglomerati. It-tieni punt li tejbu trasparenza ta' rapportaċ li jassikuraw li s-supervizuri ikunu jafu l-entitajiet legali fiħdan konglomerat u anki kif dawn entitajiet legali jaħdmu fl-imkien permezz tal-istrutturi interoperabli tal-konglomerati u dan jott għall-assigurazzjonijiet u l-banek un-bat emendi dwar is-CRD Insolvency 2 u kol biex jassikuraw li kunem situazzjoni stessa l-kulħat. It-tielet suġġett tintroduċi ir-regola ta' Paul Volkers, jiġifieri li jipprojbixxu l-banek jew konglomerati milli jesponu aktar minn 3% tal-kapital tal-ewwel livell mit-telf għall-investiment għal fondi ta' investiment alternattiv. U tieni net jindirezzaw il-nuqqas fis-servizzi finanzjarji Ewropej u jagħmlu wkoll il-konformi investimenti Ewropej kif suppost u jixtieq jinnegozja ma' rapporter u shadow rapporters biex ikun jistaw jilqu kompromis qabel it-trialogu jibda. Thank you very much. Um, I'm the shadow. Jiena il shadow għal grupp tal-Alde u għalhekk ħanitkellem. U nixtieq nirringrazzja l rapporter għal dak li għadu kif qal rigward ir-lamenda tiegħi li taw design il-punt ta' dan kollu jirrigwarda l-fat li inti jista' jkollok fiħdan kumpanija kbar bħal GE jkollok settur kbir finanzjarju li ma jkunx laħa il-livell il-limitu massimu tiegħu għalhekk wieħed irid jitratta magħha din il-ħaġa. Għaliex jista' jkun il-każ ukoll li 10 fil ma tkunx il-limitu massimu korret u għalhekk jista' jkun li aħna jkollna nagħmlu aktar xogħol anki fuq dak li jiena nizzil biex nassikuraw li aħna ninkorporaw li jkun hemm linji gwida li jinħarġu u li jistgħu jiġu segwiti għaliex inkella aħna nistgħu nkunu qegħdin naħbtu ma xi tip ta' ġudizzju ħażin ta' politika u għalhekk forsi tajb li inħarsu li din il f'dan il-kontesta biex nasikuraw li jkun hemm adegwat fejn dawn id-deċiżjonijiet ikun jistgħu jsiru. Fuq l-amenda tiegħi 96 fejn jina suġġerejt li aħna indaħlu li IFM fejem l-aktar rabta mill-qrib u bat ikunem hemm linji gwidi ċari, jina naħseb li l konklużjoni loġika li nħars li dawn il-linji gwida jistaw jispiċaw fejn fejn wasal is-sur Bakar Belt fil-amenda tiegħu 95 dejjem sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa oħra speċifika dejja li x'jekk inti taħdem eh, kif tifhem il-ħsieb tiegħi tista' tippoġġja f'kuntest aktar wiesa' u din hija forsi xi ħaġa li punt li nistaw naslu għalih. Amen doħra tijaj fu linja gwida, fil-fat daħħalta f'ammenda 111 li għandha x'taqsam mal-holding companies dan jestendi lil lin dak li jista' jkun meqjus bħala reviżjoni l-aktar faċli qegħdin nagħmlu bħalissa u dan jitratta mal-holding companies dan huwa punt importanti u għalhekk din hija xi ħaġa li tajb li nikjarifikaw f'dan l-istadju aktar milli nistennew aktar meta jkun hemm reviżjonijiet fundamentali għalhekk naħseb li fuq kollox iridu nħarsu x'qed jiġri fil-holding companies, però forsi din tista' tkun eh, punta tluq raġonevoli, però hemm emendi wkoll itresqu tresqu minn oħrajn li jiena nkun nista' nappoġġja Pero tajp li nisimaw ukoll id-diskussjonijiet u narraw għaxi jista' jkun hemm xi punti li ma kux nista' naċċetta. Però tajtkom sfond dwar l-amendi tiegħi. Mela, jina niqaf hemmhekk u għandi Sur Fili Lambert. Jekk jogħġbok. Grazie tassil, Sur President. Mela, l-ewwel net ħanwieġeb għal dak li qed rapporter fuq il- kwistjoni ta' entitajt mux regolati u l-SPDs, ġifiri il-puntijak u li għalissa ma' nix nitkelmu fuq dan manħalu għal-aktar u din, perin nasab li ħaġa tajba li nsemmu, nsemmu għom anki jek naħduħ bizgur li dan u importanti, ġifiri ma' nafux jek għan nix nizlu dan f'premessa jew f'artiklu, pero ma' nistax nifem għalfejn, xem ħazin, għalfejn għanna nifqu id-diskutu għalix jina nittama li ħat minna mot jinvoka il-fat li daw l-SPVs jitħallew barra mir-regolament. Fil-fat li ktaħġa li sorprendietni il-fat li inti maħħaċ reazzjoni, ma reazzjoni tijak, u nishtiq nifem. Għaliex? U forsi konna aktar proposti ambizjużi u radikali li ħana din namlu rigward ir-ring fencing tal-attivitajiet ta' konglomerat finanzjarju. Iġifiri, et impoġġu ċertu Eh, ċertu protezzjoni. Aħna minna ċertu proposti fuq din id-direzzjoni u nittamaw li intom tkunu tistaw taqblu ma dan il-qasam. Għal darba rridu nassikuraw li qed nevitaw trasferimenti żejda fih dan attivitajiet ta' konglomerat u anki rridu naraw id-daqs għal konglomerat. Jista' jkun hemm proposti li jsiru fuq il- sistemizzazzjoni tal-istituzzjoni finanzjarji, pero ħna nafu li uħut minn daw l-istituzzjoni finanzjarji li huma kollha konglomerati saru aktar kbar wara l-kriżi finanzjarja u id-daqs tagħhom qed toħloq ilhom problemi ta' amministrazzjoni meta nqisuha mill-perspettiva ta' regolatur jew tal-istat fej qegħdin fejn jinsabu għalhekk nemmnu li dan għandu jkun il-post fejn indikaw fejn irridu nimxu ġifri naqsu l-inċentivi ta' daqs u dan namluħ permezz ta' aktar rekwiziti kapitali għal dawn l-istituzzjonijiet gbar, forsi għanna mit biljun, forsi nistaw namluħ inqas abjad fuq l-iswed per għanna nsibu lingwaċ li juri u jindika li ta' bilħaq rridu innaqsu il- daqs kbir ta' dawn il-konglomerati. Jista' jkun imma ikun hemm ukoll iktar distortion għax wara ċertu punt, ċertu istituzzjonijiet, anki il-Banek Ewropej, ma tant mux edin jgħatu bizzet jgħatu direzzjoni li su, imma edin jihdu xol ta' xulxin. Meta per eżempju għed jara kif il-securities jimbijaw, anki kif jiġu trattati fil-boros, għarax ġaraw il-Microsoft eh, meta kien qed jieħu il-xogħol ta' kumpanniji ta' software oħra, kien il-kbir dejjem jieħu l-żgħir U ovvjament nispiċċaw bentita waħda, dan nafu li mhux ideali għall-suq. U jekk ma jkonniex diretti ma nkunux ċari, xorta nistgħu ngħidu fl-ma direzzjoni rridu morru li l-Kummissjoni ngħidula. Grazzi tassew, jien naħseb li ħafna mir reporters koprew punti li naxtaqt inqajjem, pero wara il-kommenti li saru naħseb li rridu nżommu f'moħna li dawn huma l-konglomerat finanzjari ma jfissirx li huma kbar il-fatto jfisser li għandhom ħafna attivitajiet li jolqotom u jiġborom ta' din id-direttiva l aħna dak li nixtiequ nagħmlu din il-biċċa xogħol li fl-aħħar mill-aħħar hija bidla relattiva żgħira meta nqisu eh, reviżjoni fondamentali nishti li ma nkunux qegħdin niżvantaġġaw dawn il-gruppi ta' kumpaniji li ta' bilħa jidħlu tajjeb ta' din id-definizzjoni f'dan iż-żmien dal-istadju meta nqisu il-kompetizzjoni li hemm fis-settur bankarju jew fis-settur ta' assigurazzjoni li għandhom l-entitajiet varji tagħhom fl-Ewropa. Allura mill-perspettiva tiegħi bħala rappreżentant ta' tar-Renju Unit istituzzjoni finanzjati kwalifika taħt il-konglomerat finanzjarju għalhekk ma naħsibx li r-riskju ta' din l-istituzzjoni hija differenti minn entità bankarja waħeda jew kumpanija waħedha, allura m'għandniex indaħluhom taħt din id-direttiva li ma nkunux qegħdin napplikaw kullimkien għal kumpaniji kollha bankarji jew għas assigurazzjoni. Ir-riskju mhuwiex differenti f'dawn l-istanti, speċjalment għal vetturi finanzjati off balance sheet jew inkella għal dak li għandu jaqsam mal l-involviment tal-AIFM, għalhekk ma naħsibx li hemm differenza għal riskju ta' konglomerat għal kumpanija ta' assigurazzjoni jew ta' bank, allura konfuża għal fejn qed inħolqu din distinzjoni. Allura rridu nassikuraw li ta' bilħa għanna l-situazzjoni stessa għal kulħadd anki minkejja xi tkun l-istruttura tagħhom, però rigward ta' regola ta' Vulcan volka, regola volka għal konglomerati għal fejn mux għetni konsidrawa u kolla settur sieħ bankarju, ma jamiex sens li aħna nazlu entità partikolari mill ndaħlu l-entitajiet kollha u nassikuraw li ta' bilħaq qed napplikaw l-istess prinċipju. U koll imħasba meta qed nismaħut mill-amendi li smajna li qegħdin ukoll joħorġu fuq qed jitkellmu fuq porcentaġi partikolari li jiena jħasbuni aħna mhux qed nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt ta' dawn il-limiti massimi wieħed irid jassikura li ikun xikun il-limitu massimu ikun wieħed relevanti u ma naħsibx li bir-rispett kollu aħna bħala paralimentari nkun nistgħu nevalwaw jekk għandux ikun 10% 20% u 30%. Jien naħseb li jrid ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt adegwat u din il-limitu massimu jrid isir mill-awtorità ta' supervizjoni u mhux natu pariri aħna, lek rridu nqodu attenti li fuq kollox aħna ma namlux ma nitrattawx daw l-entitaj mod differenti mħabba l-fat li ma konglomerati rridu nħarsu li jirriskju riskju li qed jimponu u jekk ir-riskju u tal-finanzjament of benefit huwa riskju ma jkunx riskju partikolari għal konglomerat, ma jkun hemm għal settur finanzjeri kollu kammu, ġifri merdux natu l-dawn l-entitajiet li jazu li kollu model ta' assigurazzjoni bankarju mbatt uħut minnu ma jkunux daqseg kbar, irridu naraw li ma ux zvantagġi għalihom. Dan huwa punt ġenerali u naħseb li rridu nimxu din it-triq, grazzi. Uh, Mr. Kluter isn't here. Um... Sur Kluter mx jietaw, Sur Lambert reġasta eh, xtaq jitkellem fil-ossorja risposta li għandha tkun utli. Iva, grazzi, ħafna jina xtaqt nirrispondi għal żewġ punti. Wa vera li hemm istituzzjoni waħda fir-Renju Unit li taqa' taħt il-leġislazzjoni iżda se jkun hemm iktar u nixtieq ngħid ukoll li jisibi diġa' t tikkonsidra num ta' istituzzjonijiet bħal Barclays Eh, qed tikkonsidraw bħala konglomerat ukoll finanzjarju. Allura d-definizzjoni hawnhekk għandna nindirizzawha iżda nifhem il-punt tiegħek illi mm, li mhux kwistjoni ta' konglomerat iżda hija teddida sistematika biex nsejħula hekk. Allura irridu noqogħdu attenti kif għandna nindirizzawha. Nara l-punt tiegħek meta nitkemmu dwar l-introduzzjoni tal- Eh, regola volke b'mod ġenerali jina naqbel miegħek nistgħu eh, nimplementawa għal banek kollha. Iva, grazzi ħafna, ovvjament hemm kummenti li wkoll jimxu fit fit eh, mal-emendi tiegħi. Iżda nixtieq ngħid li l-amenda 111 tellimna Eh, xogħol doppju fuq eh, l-standardizzazzjoni biex nsejħula hekk biex ma jkunniex supervizjoni doppja fejn m'hemmx bżonna. Allura jekk m'hemm ħadd li jixtieq jitkellem nistgħu nerġa'w natul l-kelma rapporter <coughs> Thank you again, uh, Mrs. Grazzi ħafna għal darbohra, Signora President. Rigward il-kwistjonijiet li tress u Mr. Skinner, na naħseb li l-kommenti tiegħu dwar ir-rwol tal-Joint Committee, aħna naħseb ridu naħsbu dwarhom iktar, ja dwar l-rwol legali. Eh, Is-sur Skinner qed jibża li din l-awtorità m'għandix propju autorità li tiħu deċiżjonijiet irridu naraw kif eh, dan se jidħol eh, f'din id-direttiva. Manni lebda oġġezzjoni għal trasparenza tar-rapport rigward ir-regola Volke, ovvjament ridu niddiskutuha il għaliex għal darba oħra jina ma tanċin kontent li nintroduċu eh, rapport jew nappoġġja amendi illi m'għandniex assessjar tal impad dwaru. U sfortunatament eh, miex biss din il-kwistjoni iżda x'nerġgħu nitkellmu dwar il-kummenti ta' Sur Lambert u nirringrazzjah ukoll għal eh, ammendi tiegħu. Fl-ammenda 114 u jipproponi limitu massimu jekk il-balance sheet tal-konglomerat finanzjarju immur li l mill-mid biljun u il-Kunsill f'sena ma jnaqqax il-balance sheet taħt dan eh, il-limitu massimu f'dak il-każ ikun suġġett għal eh, capital requirements tled darmiet ola minn dak skont l-artiklu wieħed. Għal darboħra il-punti hawnhekk u li m'għandniex assessjar tal-impatt hawnhekk. U din hija kwistjoni li naħseb eh, il-Kummissjoni f'stadju ieħor għandha tindirizzaħ u terġa' eh, tina assessjar tal-impatt sabiex eh, konna pożizzjoni aktar ċara tal-kumitat in ġenerali. Jina naqbel bisħieħ ma dak li ntqala hawnhekk li ma naħsibx li aħna kompetenti illi nistabilixxu il-limitu massimu hawnhekk fil-kummissjoni tagħna mingħajr diskussjoni eh, ta' l-assessjar tal-impatt. Jina se niddiskuti ma l-kollegi kollha li proponew eh, l-emendi tagħhom sabiex eh, nilħu kompromessi kemm jista' jkun. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna huwa ċar li hemm ħafna affarijiet li nistgħu nindirizzaw meta eh, naraw eh, tal kwistjonijiet eh, laqgħa tagħna għandha tkun 21 22 ta' Marzu mbagħad il-plenarja se tkun f'Mejju. Issa nimxu għal punt 5 fuq l-aġenda li huwa l-bżonnijiet tal-transfer credits u direct debits fl-euro. U hawnhekk għandna Signora Essaja. Grazzi. Ħafna, Signora President, il-Kummissjoni publikat il-rapport ta' qabel il-vaganzi tal-miliet fis-16 ta' Diċembru tal-2010. Il-proposta timmi trid tindirizza il-suq intern fl-Ewropa fejn m'hemm l-ebda differenza ta' reġim bejn il-pagamenti eh, cross-border u dawk nazzjonali. Eh, L-SWI e Ewropej għandhom eh, jagħtu benefiċċji eh, adattati eh, li jikontribwixxu għal pagamenti aktar baxxi għal kumpaniji u pagamenti eh, li se jkunu faċli bejn il-frontieri kollha bħal huma dawk fil-pajjiż nifsu għasek qed nittamaw u nisperaw illi il-benefiċċji hawnhekk qed nitkellmu dwar 3 biljun euro f'perjodu ta' sitt snin u dan tressaq bħala proġett eh, wieħed u fl-istess ħin jippreżenti inizjattiva nazzjonali illi kienet appoġġjata mod konsistenti mod partikolari bil-Parlament Ewropew, il-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew. Skemi mm, mifruxa l-Unjoni Ewropea kollha fuq eh, u eh, transfer credits u direct debits eh, rigward Eh, dawn il-kwistjonijiet eh, fit-28 ta' jannar tal-2008 il-siba credit transfer tħejja eh, wara il-siba direct debit SDD fit-2 ta' novembru tal-2009. Iżda, il-rizultat sfortunatament ma tantx kien tajjeb f'Ottubru tal-2010 sentej wara il-siba credit transfer Eh, dak li ntuża minnu eh, kien biss 9.3%. Xer eh, ta' sipa direct debit huwa ta' 1%. U nixtieq ngħid li s-sitwazzjoni kurrenti qed toħloq inċertità għal dawk kollha konċernati u mhuwiex ġuż mod partikolari għal dawk illi għamlu dawn dan ix-xogħol kollu Din hija l-idea wkoll tal-Parlament għaliex bħalma forsi niftakru. Il-Parlament darbtejn staqsa l-Kummissjoni Ewropea biex tagħti regolament dwar is-seba' kemm fl-2009 u fl-2010 fil-regolamenti eh, fuq din kwistjoniet eh, il-Parlament Ewropew u hawnhekk qed kwota. End date which should be no later than uh, eh, 31st December 2000 12 for migrating to SIPA instrument. Il-regolament hawnhekk eh, propost mill-Kummissjoni jgħid li il-credit transfers u direct debit payments għandhom jitħalsu sa 24 xar rispettivament wara idħul fis seħħ tar regolament. Għandhom jihdu postom il-regolamenti eh, tal-Unjoni tal Ewropea, iżda dan ma jgħidx li l-iskemi tal-EC eh, joħloq jew jiftaħ skemi ġodda. Għalhekk regolament joħloq ċerta kumenti u standards u bżonjiet tekniċi bħal l-użu ta' label numbers u bank identifier codes marufin bħala pick numbers. U Financial Services Messenger Standards marufin bħala ISO uh, 20,000 20,122. Ina kont prezenti fil-Kummissjoni hawnhekk fi 17 ta' Novembru tal-2010 u ħafna mitħassib li uħut minn dawk eh, konċernati diġa tres u aktar tartu ukoll. U dawk kollha li xtaqu jindirizzawni setgħu jiġu fl-uffiċċju tiegħu eh, biex jamendaw ir-regolament. Maħniex ħanużaw l-emendi kollha żgur. Iżda mm, konna għanin biex nisimaw l-emendi kollha eh, illi kienem. Jina sandirizzajt il-kwistjonijiet kollha kontroversjali li kien hemm u xtaqt homkom. L-ewwel net hemm il-kwistjoni tal-data ta' skadenza. Mħut li proponu illi se jkun hemm data ta' skadenza waħda biss li forsi għandha tkun 24 xar wara tħul fis-seħħ ta' regolament. Jina favur ta' ehm, timetable tajjeb eh, u naħseb li dan huwa kompromess tajjeb ta' 24 xar. U għandha jkun hemm data speċifika bħal l-ewwel ta' Jannar 2013 jew 2014 u hu proponew illi l-pajjiżi mhux tal-UE fis-sepa għandhom jidħlu aktar malajr minn dak li huwa propost mill-Kummissjoni. U għal darboħra, oħra uħut jipproponu data aktar fit-tart eh, bil-lużu tal eh, dawn il-karti. U ma nafux hekk wiex ġust li l-Kummissjoni għandha tingħata eh, l-bżonnijiet tekniċi eh, illi dawn il-kwistjonijiet. Jena ma narax il-kwistjoni daqs meta nitkellmu dwar il-ċittadini in ġenerali. E, Nasib dan għandu jiġi diskuss fil-grupp tal-esperti tas-sepa u emmendi kollha e, daw kollu għandu xaqsam ma' sepa. U t-tielet punt. Donnu hemm għattem punt dwar kif għanna nikkonsidraw il-mini sepas u kif il-regolament għandu jiġi e, indirizzat aktar sabiex skemi li għandhom jiġi indirizzati daw kollha Eh, konċernati ma, ja, ma jkunx hemm xogħol doppju fihom. U erba l-annes dwar il-bżonijiet tekniċi hemm oppożizzjoni minn numru tal-banek speċjalment uh, li għandhom xaqsmu mal-modell ġenerali eh, u mumiex il-debtors bank jew payments banks. Uh, naħseb li dan huwa ħażin, iżda jekk dan la dan darba din l-għażla diġà saret, il-konsumaturi għandhom iħossuhom siguri meta nindirizzaw ehm, il-flow system tal-mandat. La darba din miex bżon tekniku, dan dawn il-klawżoli jistgħu jitneħħew eh, u jiddaħlu fir-regolament innifsu. Il-ħames puntem il-kwistjoni tal-nifs Eh, il il fees. Il-Kummissjoni tipproponi eh, il-cross payments li huma mm, jekk il-pagament jerġa' jingħata lura jew ma jingħata ma jiġix aċċettatu, l-Kummissjoni tipproponi total eh, it-totalità kollha lura. Iżda uħut mill-banek jixtiequ jżommu n-nifs l-għaliex uħut mill-pajizi, eh, mill-sistema tal-banek li huma segregati ħafna, numru ta' banek nazzjonali fejn eh, eh, dawk li ħalsu direct credits u hemm individwali bħal konsumaturi li iħalsu għal dawn. Rigward direct debits, il-payers banks jiprovdu servizz għal payers banks u għandu jkun hemm ċi eh, tip ta' pagament għal dan. l em eh, eluf ta' euro eh, f'din il-kwistjoni konvinta li ħafna minn hawnhekk jaqblu ma' din il-kwistjoni. Iżda għadni qed nikkonsida argumenti favuru kontra din. Jekk kien hemm kontinuazzjoni tal-minis. Dawn għandhom ikunu uniformi fil-istati membri kollha kemm jista' jkun sabiex ikun hemm definizzjonijiet aktar tajba u għandhom jitnaqsu b'mod eh, stabbli. Iżda jekk daw mhumiex se jitkomplu id-data ta' skadenza għandha tiġi ammendata għal dik ta' meta titħol fis din ir-regolazzjoni. U s-set punt hemm il-kwistjoni tal-EB Germanis, dak ta' pagament dirett ta' debitu, dak l-użu ehm, tal-kard biex tagħti l-informazzjoni tiegħek bażika. Uħud mill-konsumaturi ma jafux li qed jagħtu eh, pagament dirett u mħut li jiproponu li l-informazzjoni tinżamma tlet snin jew ħames snin ehm, kemm fuq skema nazzjonal kemm dik Ewropea. Jiena ma nafx kemm xi kollegi Ġermaniżi f'din il-laqa bħalissa, iżda nispera li kollegi ġermaniżi tagħna se jikkummentaw speċjalment fuq din il-problema ġermaniża mas-seba. U s-seba u l-aħħar punt li xtaqt insemmi hawnhekk hu illi uħud xtaqu illi s-sistemi tal-pagamenti għandhom ikunu esklużi kompletament mir regolament u artiklu 1 paragrafu 2 sempliciment jgħid li dan ir-regolament ma japplikax għal payment transactions għal tranzizzjoni ta' pagamenti u jgħaw eh, jaqgħu ta' sezzjoni ta' pagamenti kbar. U din għandha tingħaqad eh, fir-regolament Jina naqbel li għandu jkun hemm strateġija differenti għall-implementazzjoni tal-ISO 2022 fis-sistemi in ġenerali, allura jina xtaqt hawnhekk insemmi l-aktar kwistjonijiet kontroversjali hawnhekk uħut minn dawk il-konċernati provdew numru ta' proposti għal emendi li jistgħu jiġu konsidrati tekniċi bħal eh, tip ta' referenzi, per eżempju bħal l-artiklu 216, jew dawk l-emendi li provdu biss ftit kjarifiċi jew definizzjonijiet. Nixtieq nirringrazzja wkoll hawnhekk il-Kummissjoni u l-Kunsill għal kooperazzjoni tajba u jiena konvinta li din il-kooperazzjoni se tkompli u nispera jkolli il-dokument abbozzat għal traduzzjonijiet f'xar eh, sa 28 ta' Marzu. u se jkun hemm laqgħa ta' smih fit-13 ta' April għal daw kollha konċernati aktar minn xar qabel data ta' skadenza eh, għall-emendi allura ħajkun hemm ħafna suġġerimenti għall-emendi jiena konvinta fuq dan. U ħloqna wkoll seminar għal sepa fit-tlieta ta' frar eh, fejn ix-shadow ma' eh, huma b'mod partikolari mistiedna biex jiġu għal din il-laqa U grazzi ħafna l soffi u koll, kena diskussjoni tajba ħafna, aktar kmini, iżda nishtiq naħdem eh, ma' shadows għawnek, eh, nishtiq nindirizza dil-kustjoni diġa fi Strasburg il-ġimma d-dihla. Nirringrazzja għal kooperazzjoni għax il-Parlament huwa favur għal dan il-mandat. Eh, u issa nishtiq nisma' l-kummenti ta'kom fuq il- fuq il-kustjoni tas-sepa u kwistjoni oħra kontroversjali. Sophie. Sophie, tixtieq titkellem? Iva, l-ewwel net nixtieq niskuża ruħi tal-li ġej għaliex qed nipprova nlaħħaq ma' żewġ kumitati differenti. Nasib qed nagħmel suċċess. Jiena kun qed nitkellem fil-qrib qabel għax se nitkellem aktar tard meta se jkolli id-dokumenti kollha eh, fidejja naħseb li qed nimxu fl-istess direzzjoni. Hemm żewġ kwistjonijiet li nixtieq nindirizza waħda minnhom hija l-kwistjoni tal-dati ta' skadenza, timetable. Ovvjament numru ta' eh, rappreżentanzi diġà qalu, ħafna eh, nies li qalu ma jistax ikun qabel 2014 il għaliex hemm il-ċiklu naturali tal-investiment u miex ma bdejniex dan id-dibattitu l-bira biex niftehmu. Jekk naħseb qed nindirizzaw 2014 nafu illi ħafna istituzzjonijiet mhux ħajilħu din id-data. Allura forsi jekk nżommu hekk eh, nis jagħmlu iktar sforz u nilħu din il-mira jekk kulħadd kien għamel sforz fil-qabel ma jkunx hemm bżonn eh, ta' dan l-isforz daqshekk kbir. Punt ieħor mhuwiex eżattament ma' dan id-dossier huwa kwistjoni tal-pagamenti eh, u l-uffiċju tiegħi jekk mi żbal l ressa l-mistoqsija parlamentari u maħna maħniġ daqshekk konvinti illi dawn il-kwistjonijiet ġew riżolti bisħieħ u dan jista' wasal situazzjoni illi se jkunem duopoli biex nsejħu lajk. Mm, Nishtiq nistaqs il-Kummissjoni eh, x'taħseb jela li x'naħseb il-Kummissjoni mill-kummenti tagħhom qed tikkonsidra leġislazzjoni f'din l-erja. Allura, eh, nressa aktar kummenti meta se jkollna eh, dokumenta bozzat fidejna. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President. Nishtiq nringrazzja l rapporter għal eh, prezentazzjoni li għadek iftatina naqbel maħħa li trasferment għal sepa kien eh, qed idum wis eh, rigward il-migrating domestic volumes għal sepa dan għandhom jiġu mħeffa iktar. U rigward kwistjonijiet li koeżistu ma' sepa l periodu żmien, eh, periodu ta' twil, eh, twil dan ikun mhux mhux effettiv u ikun hemm aktar spejjeż u eh, iwassal aktar kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropa dan iwassal għal suq miksur u nuqqas ta' kompetizzjoni fl-Ewropa. U naħseb li l-aktar punt politiku importanti f'din il-proposta u l-aħħar data, data ta' skadenza um l esperjenza tiegħi mal-Kummissjoni Ewropea mad-dossier tal-liberalizzazzjoni wkoll li kien hemm data ta' skadenza, allura hemm aktar eh, sforz jekk m'hemmx dik id-data ta' terminazzjoni, dak id-data ta' skadenza, kulħadd idum iktar eh, u il-proċess idum iktar. Jekk hemm data ta' skadenza, kulħadd jibda jiprepara ruħu eh, għal eh, dan. Din hija xi ħaġa li nixtiequ niksbu hawnhekk biex toħloq eh, dan il-moviment biex fl-axħar mill-axħar nimplementaw dan id dokument Naħseb li għanna bżon ta' timetable dettaljat li mhux qed inħarsu l-botwis, naħseb irridu nimxu lejn suq wieħed eh, rigward din il-kwistjoni, pass wieħed, u għalhekk għandna bżonn data ta' skadenza mal-għar kemm jista' jkun. Thank you very much. Is there... Grazzi ħafna, hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem Sean Paul. Merci, madame. Grazie ħafna, Signora President. Jiena, xtaqt ftit ninsemmi l-istorja, dejjem nistgħu nirġgħu nivvintawa, imma direttiva l-ewwel waħda jiena nafa so għax kont jiena rapporter tagħha fil-mandat qabel. Mela, aħna qed nibnibdew minn 27 sistemi ta' pagamenti differenti minn eh, li mhux kollha jaħdmu l-istess u anki l-ispejjeż tagħhom ivarjaw. Kenna sistemi sistemi li, li danu bat ma jaqbilx ma kemm ikunu effiċjenti, krista jkollok dawk li ma tantx umu ħafna li ma e- u li huma effiċjenti u dawk li umu ħafna u ma jkunu effiċjenti xej. Imma, Fda, f'dan kollu dejjem ħallejna l-istati membri liberi biex jagħmlu trasposizzjoni tad direttiva u dan ma la fajt ma kienux faċli. Għalhekk jiena nixtieq ngħid li peress li jina dan is-suġġett nafu, il-fatt li naddu għas-sepa sejqu milhom iktar l-entitajiet finanzjarji meta taqbelu ukoll għal meta għaddew għal euro. Jista' jkun li m'għandniex il-kuraġġ m'għandniex f'moħħna li jkollna din l-iskadenza forsi qasbis irriduha. Imma nafu rajna li l-Kommissjoni ippruvat tagħmel l-almu biex ikun hemm dawn l-iskadenzi u issa qed għanna dokument ġdid għalhekk jiena nixtieq um, li forsi l-affarijiet jimxu pass maġġel imma naħseb li rridu inqodu um, nkunu eżattament nafux qed nagħmlu. U rridu noqogħdu attenti jekk l istabilimenti pubbliċi ma jkunux um, niedu il-pagamenti Ewropew, ġifri trasferimenti, ma jkunniex dan il-mas kritiku. ġifri jina rapporter verament nifraħlu għax xogħol veru tejb li għamel u nenkoraġġa, namillu enkoraġġiment biex ikun kompli jaħdem eh, fuq dan. Issa fuq il-Kumitat tal-Interchange. Peress li din l-affari għatma sibni l-kaptu, eh, ovvjament dan ġab miegħu il-fat li x-xogħol ma tkomplix brata maġla. U sinjura, inti tiftakar li kena niddeċidu fuq rata ta' xi 8 fil-mija 8 u xi ħaġa. U il-fatt li għajna ma ċarajniex din l-affari dak minn kien eh, involut ma setax jaġixxi kif xtaq. Issa, il-kumitati tal-interchange meta ma jirreferux għall-ebda eh, ammonti u jaħdmu biss mod diskrezjonarju hija xi ħaġa ħażina. Nafu li ovvjament dawn iridu jkopru, mhux biss jkopru l ispejjeż tagħhom imma wkoll jagħmlu il-profitt u marġini ta' profitt. Eh, aħna qegħdin ekonomi eh, s-suq tagħna fuq din fuq l-ekonomija u ma nistawx pagament nirrendu servizz pubbliku għalek di dawn il-kumitati tal-interchange naflu li ma jisistux fil-pajizi kolla, jista' jkun hemm kol pajizi li l-ewwel għamluhom mbagħad ma baqgħux jużawhom, imma meta l-ispejjeż jiġi deċiż mod anki onest u intelligenti, jista' jkun li dawn eh, jaħdmu tajjeb għaw mini jgħid li xaħat ma jħalla, ikun qed iħallas, minn ximkien xaħat irid tħallas. Meta jem dawn il- se rattrape de ce qu'ils font sans le faire payer. Alors, ce qu'il faut dans ce domaine, c'est de la transparence. Hemm bżonn nkunu trasparenti, nkunu ċari fuq dawn l-entitajiet ta' l-interchange imma naħseb li għandhom jitwaqfu minn ma l-qodun fetqu iktar. Naħseb li mux biss dan il-regolament li jista' jitratta din il-kwistjoni. Din il-kwistjoni tal-interchange nafu li titħol kol fuq sma oħra per eżempju fil-credit cards, iġifiri ma naħsibx li jekk dan il-regolament jista' jintuża biex eh, nsibu soluzzjonijiet li nafu li ċertu każi qegħdin u rati jina naħseb li jew qegħdin kmini wis jew kalla qegħdin tard wis. Kmini wis għax irridu nistennew se jgħidu l-imħalfin u n-għodu attenti li ma naġlux l-affarijiet, għalek n-għodu attenti ħafna fuq dan din il-kustjoni kun realistiċi u anki pragmatiċi. Grazzi ħafna. Thank you very much. As a, a fellow survivor of the Payment Services Directive, uh, Jean-Paul, you, you... Iva, Jean-Paul, inti eh, passoltu meta eh, spiegajt l-argumenti jekk poġġejt il-passjoni u kol. Grazzi ħafna, Sinjura. Ringrazzja Sur Gozes għal mod kif jajna, kif jinkoraġina. Meta irċevej dan ir rapport konsibt li kien wieħed biss ta' natura teknika. Imma hemm interess finanzjarju kbir li huwa moħbi hawnhekk dan ir-rapport. Ix-xogħol għandu jitkompla u kif smajna suretni kus sinjura eh, Sophie Bolt mhux se jkollna suq ewlin jekk ma jkollniex sistema ta' pagament unika. Għalhekk naħseb li din hija kwistjoni prioritarja u din is-sistema sepa irriduwa eżattament għal din ir-raġuni biex is-suq intern ikun jista' jaħdem aħjar. Is-sitwazzjoni li għandna bħalissa verament ma nis wieħed ma jistax jissapportiha iktar, speċjalment meta pajjiżi ikunu diġà daħlu f'ċertu spejjeż biex jibdew jitħlu fis-sistema l-ġdida għaw pajjiżi qegħdin jonfu ħafna għal xej għax qed għandhom iż-żewġ għandhom is-sistema l-antika u bdew ukoll jaħdmu bis-sepa jew jixtiequ għall-inqas. Għalhekk tajjeb li ikonna kondizjoni l-istess għal kulħadd fuq il-mifs naqbel na ma' Sur li dinija l-iktar kustjoni diffiċli u ma' Shadow Rapporters jena n-wetkom li naħħa naħdem ma' Shadow Rapporter biex nkunu nistaw forsi nsibu tarf ta' din il-problema. Nispera li naslu għal riżultati tajbin għax il-linji politiċi mumiex daqsek diffiċli naħseb hemm oħrajn li huma aktar diffiċli forsi dawk ta' interess nazzjonali. Tajjeb wis, grazzi ħafna. Mella, għall-emendi l-aħħar ġurnata hija 16 ta' Mejju mbagħad nikkonsidraw fl-14 ta' Ġunju u il-Kumitat jivvota dwarhom fis-27 ta' Ġunju. Ċifiri għad baqa ħafna żmien biex wieħed jipprepara l-emendi. U fil-15 ta' frar se jkun hemm smieħ fuq is-sepa ismiħ se jsir fit-13 ta' april. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa il-voti, imma suppost naddu għal-votazzjoni fil-5 neqsin 10. Ġifiri, ma nistawx nibdow bil-votazzjoni qabel dan il-ħin. Nirringrazzja da kolla li edinaw nishtiqukom terġaw tiġu lura fil-ħin għax ikonna bżon mill-inqas 12 il-membru. Imma peress li konna edna fil-5 neqsin 10, u naf li ħafna membri se jaslu f'din il-ħin jina bil-fors li kolli namel waqfa qasira ta' 20 minuta imma nitlobkom inħedġiġkom tiġu lura. Inkella jkollkom tivutaw ukoll fuq dan il-punt fi Strasberg. Okay, if you could take your... Pwis jek intom tistaw tpoġġu bil-qeda f'dak il-kas aħna nkunu nistaw niproċedu bil-vot. Ringrazzjakom. Naħseb eh, issa għanna nis biex nibdew il-vot, il-vot ma nidix għalfejn uqot not. tajb wis jekk intom id iddaħlu l kards nagħmlu aktar faċli għaliex ikollna votazzjoni magħluqa. Nistgħu nagħmlu kontroll, niftħu l-votazzjoni, għafsu l-buttuna favorita tagħkom. Udo, tajt iċċer, ċer minuta jekk joġbok għaliex qed asmu l-karti tagħna jidilha. Iva tajdlu l-President, qed nagħmlu test biss hawnhekk.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 tajb wis, mela għanna 28 membru u għanna mod bizzejiet, kullħat għandu l lista tal-votazzjoni, qed nara karti li għadu met jiġu mqasma. Right, is everybody... Mela, kullħat għandu l-karti Tepwis, mela, ħanibdew. Mela, l-ewwel votazzjoni u l-investiment, il-politika ta' investiment għal ġejjieni. Intom il-koll assamtu il-karti? Kulħadd għandu lista votazzjoni mela l-ewwel net kompromess A daw kollu ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Nadu għal kompromess B dawk li ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal kompromess ċe kollu ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess D kollu ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Issa naddu għal amenda 11 dak ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Amenda 12 dawk ma favur, kontra. Għandkom problema tajt il-President? Le, nix problema jt l-onorevoli. Mela naddu l-amenda 12, dawk l-ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Amenda 13, dawk l-ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess E, dawk ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess F, dawk ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda zbata, dawk ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. Kompromess G, dawk ma favur, kontra astenzjoniet għaddiet. ħanamlu votazzjoni elettronika fuq it-test ta' kif ġie emendat. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Xi ħadd jidher li ma votax, però hawnhekk għandna 28 favur. Ġifi kulħadd favur, nifrħulek, rapporter, ħadd ma astjena, ħadd ma ivvota kontra, nifrħulek, rapporter. U għalek issa nistaw naddu għal punt seba li għal votazzjoni fuq it-twaqif ta' arranġamenti tranzizjonali għal investiment bilaterali bej l-istati membri u pajizi terzi. U għalek ser nibdew bl-amenda 13, dok ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet, amenda 14, dok ma favur, kontra, astenzjoniet għaddiet. Amenda 15 favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. 32 dak ma favur, kontra, astenzjonijiet. Naħseb li di ma pero ħan verifikaw mill ġdid ħanamlu, ħanerġaw nivvitaw fuq amenda 32 mot elettroniku. Kulħat vota u din maddiċ, kont kelli raġun. Sitta ġit mirtirata, amenda 17 mela favur kontra stenzjonijiet għaddiet, amenda 33 minnu favur kontra stenzjonijiet għaddiet, amenda 18 ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, amenda 19 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet, amenda 34 dak din ġiet irtirata, din kienet amenda tardiva, pero ġiet irtirata, amenda 20 dak ma favur kontra astenzjonijiet ma ddiċ. Ħanerġa nivverifika perina konvinta tridu vot elettroniku mela ħanemlu votazzjoni elettronika b'amenda 20. Amenda 20 verifika elettronika kolħat tivvota u din ma ddiċ. Amenda 35, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda 21, dawk ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Amenda 22, dak ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Amenda 23, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Kompromess A, dok ma favur, kontra, astenzjonijiet, naħseb li din għaddiet, pero ħanerġa verifika lex donnu li għanna votazzjoni kemm differenti hawnhekk. Mela ħan namlu verifika fuq kompromess A, Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U għaddiet. Naddu għal amenda 25 dawk ma favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess B dawk ma favur. Kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 37 dawk ma favur. Kontra għaddiet nasab għaddit, pero qed insiru kemm xejn qed nimxu wisib bil mot ma ħarġaw nagħmlu verifika elettronika mendat 37. Grazzi tassew, mela l-votazzjoni magħluqa. Għaddit. Skużaw jekk uh, eh, tfixkilt kemm xejn. Amenda 27 issa Dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda 28, dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. 39, dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Amenda wahda, dak ma favur kontra astenzjoniet għaddiet. Issa amenda 2. Din tinqasam fit 2. Intom tafuwa din il-ħaġa, ux? Mela, l-ewel parti, dawk ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Tini parti dak ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet. Amenda tlieta dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Amenda erba dak ma favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet, amenda 5, dak ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet, amenda 6, dak ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet, amenda 7, dak ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet, 29, dak ma favur, kontra, ħanerġaw naraw, amenda 29, dak ma favur, kontra, astenzjoniet, għaddiet, Amendat mien dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda latin dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda dissa dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Kompromess ċe dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda 11 dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Amenda na dak ma favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Votazzjoni elettronika fuq it-test ta' kif ġie emendat. Mela, nkomplu nivvutaw, kjoġobkom. Il-votazzjoni maluqa. 28 favur u 29 favur. Aħna wkoll rridu nagħmlu votazzjoni fuq il-leġiżlazzjoni, rezoluzzjoni leġislattiva. Hans Peter Martin, jekk jogħġbok. Għandek point of order. M'għandix il-karta ta' votazzjoni u xtaqt nastjeni kieku. Mela għandna tnej kontra 29 favur żewġ astenzjonijiet għal votazzjoni jekk kif ġiet emendata Leġislazzjoni kif ġiet emendata. Mela, issa niftħu l-votazzjoni fuq ir reżoluzzjoni leġislattiva. Tajjeb wis. Għanna plus wieħed u astensjoni oħra iġifiri għanna 31, 2 u 2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 U xaktar ġdan jatina xarmimti aktar ħin biex nkun nistaw nitkelmu. U il-rapporter, jew nkella il-shadow rapporter, si fatt għedin fostna u għalek dawk li biħsibom jitkelmu fuq dan il-rapport, jitemmu l-konverzazzjoni taħom jew nkella jħorġu barra l-kamra. U jina sernat il-kelma l-rapporter. Is-Sur Werner Langen, jek joġbok l-onorevoli. Iva, grazzi tas eh, signora President. Iva, jnadni fwasalt, ġifiri nitlop il-paċenzja u l-attenzjoni kom l-ewel net nishti najdilkom li jien verament kontent li traduzzjonijiet kollha ma disponibli u kienu disponibli għal xi ammont tajjem. Il-traduzzjoni bl-Ingliż jew kol disponibbli kif ukoll il-Ġermaniża dawn mal-oriġinali u għalhekk l-ewwel qabel kollox nixtieq namel skambju ta' opinjoniet kulħadd għandu l-opportunità issa biex jaqla dawn l-emendi u mhux ħanqod nirrepetihom imma minħabba l-fatt li eh, ħtiġijiet tekniċi biex ikollna amenda fuq kull paragrafu hemm madwar 135 amenda dak total Anzi, l-kellim jgħid 125, mux 35, 25. 125 amenda. U għalek aħna nixtilna niksbu dak li aħna ridna nilħu fil-bidu ta' frar, il-kwistjonijiet kritiċi ġew inklużi wkoll fil-stqarrija ta' spiegazzjoni ta' rapport u għalek nixtieq ngħid xi ħaġa rigward is-suġġett tal-regolament li il-Kummissjoni resqet. Il-Kummissjoni Ewropea għamlet proposta tajba fuq fuq, pero tħallinna numru ta' mistoqsijiet għadhom pendenti u fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill l-affarijiet nistgħu ngħidu li tħawdu ftit wara ħames laqat ma kienx possibbli daqshekk li nħuq ftehim fuq l-aktar punti kontroversjali. Issa fir-rapport tiegħi hekk kif diġa qed hemm numru ta' punti li naħallejt miftuħa sabiex bekk aħna kun nistaw niddiskutu aktar fid-dettal fil-kumitat. Dan jorbot ma l-ambitu. Umbat fil-proposta tal-Kummissjoni u anki il-proposta tal-Kunsil tal-Ministri il-Frank Docht Act qed wassal għal derivative tal-OTC li qegħdin jiġu kummerċjati mhux fuq il-borsa, imma il-Kummissjoni qed tipproponi li tinkludi derivatives kollha. U raġuni prinċipali li il-derivatives tal-borsa għandhom ikunu iċċarati mis-CCP għax inkella ma jkunux jistgħu jiġu kummerċjati fil-borsa u dan huwa punt li aħna rridu nżommu f'moħħna. Però mhux neċessarjament li il ħaj reġi b'dan il-mod. It-tieni punt. Dan huwa wieħed mill-aktar punti diffiċli li ġi eżentat mill-ambitu. Hemm numru ta' eżenzjonijiet u numru ta' swiq li intalbu biex jagħmlu bidliet issa hemm leġiżlazzjoni Amerikana li tittiġi wkoll eh, li rridu nżommu f'moħħna naqbilna minn quddiem li kemm jista' jkun aħna ser nippruvaw narmonizzaw ir-regoli u leġizlazzjoni tagħna ma' leġizlazzjoni Amerikana u s-sistema Amerikana tfassal eżenzjoni biex mill-clearance eh, tar regoli għal l-SMEs għal banek zar. U bħalissa qed isir smieħ. Organizzat mill-awtoritajiet Amerikani U meta wieħed iqis li aħna rridu nirregolaw l-OTCs jekk jista' jkun hemm eh, sistema rilevanti, il-proposta hi li kull bank li għandu inqas minn 10 biljun euro fuq l-ispreċċi tiegħu jiġi eżentat minn dawn ir-rekwiżiti issa 10 biljun dollar huwa l-ammont li n-nies qed jitkellmu fuq fl-Istati Uniti u aħna li qegħdin naħsmu fuq numru ta' 10 biljun euro bħala ekwivalenza. Se kanna nazu din iċ-ċifra, dan jippermetti numru ta' banek reġjonali eh, liberati meta niġu għal clearance, għal rekwizit ta' clearance, għalhekk irridu nistennew u naraw ser ikunu l-evalwazzjonijiet tal izmiħ tal-Istati Uniti mbagħad neħdu azzjoni. Issa tin eżenzjoni. T-tini eżenzjoni qed tiġi diskussa u din torbot ma kumpanji żaru medji u x'qed jiġi propost hawnhekk u hawnhekk qed jiġi propost li jkollna regola de minimis sabiex għad-derivattivi u il-limitu massimu huwa biljun euro ta' turnover kull sena. Paqal l-ewel daqatajn dan jider li huwa limitu massimu pjuttost toli, pero jiqaf jiwaqaf numru ta' kumpaniji zaru medji milli ikollhom jagħmlu clearance għaliex wara kollox x'aktarx li dan ma jsirx minħabba l-fatt li jkun huwa diffiċli wisq. Imbagħad bħalissa fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsil hemm diskussjoni u din hija inizjattiva li taħdet minn Franza aħna rridu neħilsu mill-informazzjoni tal- eh, limitu massimo tal-clearing u l-idea hi li derivattivi spekulativi tal-OTC jkunu soġġetti għal clearance, għal rekwiziti ta' clearance, għal kem, hemm problema dwar kif wieħed jiddefinixxi x'inhu prodott spekulattiv jew mhux. Għalhekk sissadna ma solvejnix din il-problema. Għalhekk dawn huma l-mistoqsijiet li għadhom pendenti. Uħut mill Maħut fil-Kunsil tkellmu wkoll dwar eżenzjoni għal fondi ta' pensjonijiet, pero sissa memx maġġoranza għal dan. Il-gvern Olandis u kol et jassostni dan il-punt u edin jissuġġerixxi metodu ta' kalkolazzjoni għal sistemi ta' pensjoni sa banek u fondi ta' propieta il-sigurazzjoni tal-ħajja, dawn l-affarijiet kollha daw il-prodotti jridu jiġu diskussi għal liema sal imma pont il-kumpaniji li huma definiti bħala istituzzjonijiet finanzjarja sal imma pont huma jkunu jistgħu jiġu eżentati minn l-ambitu ta' dan ta' din is-sistema. Mbagħad hemm proposti rigward informazzjoni fuq Eh, kontrapartit finanzjarli u dawn jorbtu ma' artiklu 25 tal-MIFID għaliex hemmhekk hemm informazzjoni ja rekwiżita u aħna rridu nassikuraw naraw li ma jkollniex repetizzjoni u informazzjoni sekondarja. Ġifieri dupjar ta' xogħol. Aħna wkoll e, semmejna dan il-punt u anke fil-Kunsill is-semma, għanina semmejtu fir-rapport tiegħi u aħna għamilna standardazzjoni tal-informazzjoni, pero għal darboħra ser ikun hemm regola de minimis li għanda titqis għal kumpaniji żaru medja. Medium bat għanna rabba punt li huwa l-kooperazzjoni ta' ezma u entitajiet supervizorji. Issa, fil-Kommissjoni saqsenjum ukoll dwar l-istruttura, dan ifisser li jkollna sistema ta' supervizjoni li donna daqxej komplikata u għalek aħna minna proposta li tmur pjuttost li in sabiex tersa aktar rip istisħiħ tal-kooperazzjoni tal-autoritajt nazzjonali ma' ezma. U anki opinjoni li għandha tinħoroġ minn eżma għandha bkoll tgħaddi għal l-awtoritajiet supervizjoni nazzjonali li mbagħad ikunu jistgħu issaqsu l-entitajiet supervizjoni bħal banek biex jiprov l-opinjoni tagħhom. Issa rigward il-kwistjoni tal-CCPs ta' pajjiżi terzi, dan ukoll huwa punt li hija pendenti rridu niddiskutu li jekk il-Kummissjoni Ewropea tal talbiċ uh, eh, access faċli għal CCP sa' pajzi terzi u fil-rapporti għaj aħna tlabna l-armonizzazzjoni ta' ċertu proċeduri għab-bazi ta' reċiproċità. U anki jekk ikun hemm u ftejn bilaterali aħna nistgħu nippermettu għal liberalizzazzjoni ta' ċertu proċeduri rridu nassigraw li r reċiproċità tkun garantita Pero din hija kwistjoni ibsa meta niġu għal relazzjonijiet tagħna mal-Istati Uniti, meta niġu għal interoperabilità li torbot dissera fuq ċertu prodotti, però eh, jina limitajta din l-ħagġa xkrem ħafna mistoqsijiet pendenti. U ma naħsibx li hemm problema marbuta ma sistema eh, ta' riskju relevanti, ħadd ma ħareġ ma sistema li taħdem għalissa f'dan is-sod, pro forsi jkun possibbli fil-qudiem biex anki nsibu mod kif aħna jista' jkollna nkun nistgħu naħdmu fuq l-interoperabilità. Issa rigward eh, kontrapartijiet finanzjarji u direttivi tal-OTC. Aħna rajna li l limitu massimu tal-clearing jintlaħaq biss wara design ġurnata konsekuttiva ġifri dawn u ma modi kif aħna nistaw noħol u e, eh, linja ta' demarkazzjoni bejn dak li ju spekulattiv u dak li mux. Il-kumpanija għandhom madwar sitt xhur biex jigzbu jew jamlu il-rekwiziti ta' clearing tagħhom. U għanna bidla kbira meta niġu għal proposta inizjat tal-Kummissjoni u dan iżvantaġġ huwa ta' kontrapartijiet finanzjarji. U din hija xi ħaġa li aħna rridu nerġgħu lura għalija. Naħseb li tkun ħaġa siwja li kolna smieħ tal-partijiet kollha interessati ta' finanzjarju eżma, bat għanna punti juħor li jiġi diskus fil-Kunsil marbut mal-rekwiziti ta' retrattività u anki responsabilta dan jorbot mal-kwistjoni ta' dak li ħna nsejħu loading. Għalek, rekwiziti ta' clearing retroattiv huwa problematiku fuq livell legali u għal kwistjoni ta' jakkwizita informazzjoni reattrattivi di mish kwistjoni, din hija dija xi ħaġa li tista' tiġi introdotta, però kollox jista' jiddependi mit tip ta' derivattiv, mill klassi u il-limiti massimi involuti. Jiġifieri rekwiżit ta' informazzjoni jista' jiġi applikat b'mod reattrattiv. Però jiddependi mit tip ta' derivattiv u anki jekk informazzjoni elettronika jiex disponibli mill-ewwel, però fuq fuq dawn mal-punti li fil-faġġew proposti u jiena nkun ferm interessat minar ma noqgħod nidħol eh, fid-dettalji kollha biex nisma' minnaħa tal-kollegi x'inhu mal-perspettivi tagħhom. Tinħares lejn il-possibilità li nilħaq konsens wisa kemm jista' jkun. L-idea li nirregolaw eh, sistema ta' revelanza derivativi, pero nevitaw li noħol u ktar burokrazija jew tixkil u anki nipruvaw innaqsu l-ostakli għal prodotti jew servizz li nisabu fis-suq, għal nittamaw li aħna nkunu nistgħu nilħu ftejn wisa fuq dawn il-proċeduri very much. Uh, and now on behalf of the SED, Leonardo. Grazie Hafna, it's uh, Leonardo. Sì, grazie Presidente. Uh, abbiamo avuto modo di... Grazie Hafna. Meta naraw l-emendi u anki bil-verżjonijiet lingwi differenti, naħseb li hawnhekk għanna l ewel okkazzjoni biex nitkellmu fuq dan u l-grupp tiegħi se jiformula jelabora u jippreżenta l-emendi tiegħu qabel id-data stabbilita. Issa wara li smajna il-kummenti ta' Sur Langen il-rapporter, jina nishti insosni fej qed naqblu u anki forsi punti oħrajn li fl-opinjoni tiegħi irridu inkomplu forsi nistudjaw. U jiena wkoll bħala xadaw rapporter għax fuqhom għandna ċertu riservi. Kif diġà? Qedtilkom meta tkellimna dwar dan qabel, jiena naqbel mal-fema li l-ambitu tar-regolament jiġi referit jiġi anzi eh, jirreferi biss għal derivatives over the counter. Kif ġifiri smajna minna t-sur nangen. Jina, pero imħasseb u imħawat mux ftit fuq il-punt li um, isemmi l-eżenzjonijiet għax għawnek jista iħawat u jew inkella jkun hemm ċertu konfużjoni dwar l-impenn li anki il-G20 kienħa speċjalment anki għalija mhux faċli li nistabilixxi ċertu prinċipji għabbażi ta' definizzjoni li għall-inqas għalija definizzjoni mhumiex ċari. Per eżempju, is-suġġett li dawn jiġu limitati biss għal dawk il-prodotti li huma ta' natura jew kellha ta' importanza sistemika. Jiena għadni ma fimċu għalek fuq dan il-punt nixtieq li forsi tfemuni il-kwistjoni li għandha x'taqsam ma l-eżenzjoni għabbażi tal-ammont tax xogħol li kollha li kollu bank sur Langen tkellem ukoll fuq xed jiġri fil-Banek Amerikani, imma anki wkoll l-SMEs. Jiena naħseb li hawnhekk il-problema l-enija hija li niddeċidu x'se jkun il- l-inqas eh, ammont livell minn fejn għandna nibdow. Naqbel ma' rapporter fuq il-punti dwar l-autorizzazzjoni, regoli li għandhom xaqsmu mem, il-fat li jitnaħħa il-punt dwar l-interoperabilita u anki dwar il-problema tal-backloading. Għandi xi kummenti u kol dwar l-emendi li diġa tresqu, speċjalment xi wħud minnhom. L-ewwel mistoqsija hija dwar l-emenda wieħed u wieħed u ħamsin. Nixtieq insaqsi huwa verament bżonn już li nneħħu il-dokument jew il-rapport tal-Kummissjoni dwar il-level tal-threshold ġifiri il-punt A jina nista nifem fej trid tasal l-emenda, iġifiri il-bżon li inneħu l-ispejjeż burokratiċi, imma dan il, din il-parti tal-artiklu nr 7 tal-Kommissjoni jista' jkun li iġib magħha ċertu numru ta' problemi mill-punto di vista tal-proċedura u jista' bekk dajjef id-dispożizzjoni kollha kemmi. Kummenti ieħor dwar l-emendi 3 u 50 u 54, specialment l-emenda 53 dwar din l-emenda Sta nifhem fejn tittasal ukoll u kif qed tiġi ispirata li titkellem fuq il-problema eh, ta' meta il-thresholds tal-kumpens jinqabżu imma ma nafx jekk design ġurnata u periodu eh, ta' żmien qasir għax jider li huwa kemm xejn twil. U Kumment iħor għandu xaqsam l-emenda 64 jina naqbel jkun hemm bażi patrimonjali iktar ta' stoffa, imma li wieħed jiddeċidi x'inhu l-kapital li tkun bdejt bih iktar mill fuq qed nitkellmu fuq ammont ta' 5 miljun ta' euro għalhekk kif għalet il-Kummissjoni. Jina ma nafx jekk id-dan nolluħ xal 10 miljoni, ma nafx jekk kunx ikunx bizzejiet. Forsi ta' min namlu pass iħor billi nollu eh, l-ammont tal-kapital eh, tal-bidu li qed nitkellmu fuq fuq il-rapport ta' motivazzjoni qed jirreferi għal autorizzazzjoni ta' viġilanza qed nitkellmu fuq kapital tal-bidu li jkun permanenti ta' 5 miljuni imma naħseb li sur Langen biex jibqa koerenti, koer jixti u kol ibiddel dan l-ammont. Ammont ġifiri li jitkellem dwar kwantità. Dawn kienu fxiftit mill- ġenera mill-kommenti ġenerali u anki iktar speċifiċi li jina xtaqt naqsam ma'kom. Seni għafaw imma nfakkarkom qabel li l-iktar ħaġa importanti u l-iktar ħaġa eh, delikata jien jidir li li dan għandax taqsam mal-punt dwar l-eżenzjonijiet. Nerġanejt li dan huwa il-punt jekk aħna ma nitrattawx kif nimxira u mod effiċjenti, fuq dan il-punt jistaw eh, ikunem il-problemi li iddajfu il-dispozizjoni kollha kemmi. Grazzi. Thank you. I'm uh, sorry, I was still writing. Uh, Grazzi ħafna, kontatni għaddeja nikteb. Peress li jina ix-xedaw ukoll għal-grupp tal alli Mela, jienna, sena mill-risposta tiegħi għal-rapporter l nett jiena nirringrazzja għal-rapporter tal-li reġa semma ċertu punti li jiena kont għajjimt qabel. Anki ġifri l-opinjoni tiegħi daħlet fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali, naħseb ħaġa tajba. Jiena ħalli nitratta dawk il-kwistjonijiet li għadhom miftuħa fuq l-ambitu Jiena, nixtieq li jkollna level playing field li kolla l-affarijiet ikunu kollha ġusti, għalhekk nerġa' lura għall proposta oriġinali tal-kumitat, ġifieri jekk irridu naraw eżattament ma l-ewwel daqatan x'inhu huma l-pożizzjonijiet differenti u nħarsu lejhom ukoll mod sħiħ fir-repositories mela l-informazzjoni trid tidħol fir-repositories li ovvjament tkun xi ħaġa iktar faċli għal kummerċ għax ikunu diġà ġifiri elettroniċi, ġifiri għal repositories. Naħseb li il-kumitat għanda raġun li il-repositories għandhom japplikaw għal kull tip ta' derivative. Ħsib xawnek għanna konna l-problemi, imma forsi jekk intom għandkom xi idea toħra tarfuni dwar dan Issa fuq il-clearing u dak li jista ikun jiġi kwalifikat bħala exchange hawnhekk edin niġu l-affarijiet li mhumiex ċari l-NTFs u affarijiet oħra. Jekk jiġifri l-clearing ma jkunx ta' stoffa kif suppost, mella irridu namluħ għawib bħal kif qed nagħmlu għall-OTCs biex ikun hemm ċertu ekwivalenza. Imma meta li diġa teżisti l-ekwivalenza ma tamilx regoli li jkunu doppji, imma fejn memx tridu naraw li jisiru. Għalek forsi ta' min nużaw formulazzjoni li jkunu kopri kollox. Jekk inkunu qed naraw li hemm ċertu laguni. Issa fuq l-eżenzjonijiet. Għall-istess bl-istess argument għal darboħra fuq il-repozitorji fuq il-repositories l-informazzjoni għadda ta' DMK e, għax il-riskju sistemiku għadda fis sistema mux fl-istituzzjonijiet, hemm bżonn iżommu dan u d-dimajnejna għedin provaw nikkontrollaw systemic risk fil-istituzzjonijiet relevanti b'mod systemic eh, eh, eh, relevant imma ma jfissirx li konna entitajiet żar jonkella ta' daqs medju li jużaw l-istess model mux dejjem joruna fejem ċertu riskju sistematiku. Dawn il-sistemi eh, jkunu differenti għax anke l-mod ta' kif jiġu amministrati varja bejnietom. I, I will agree with you, let's wait for the outcome of the hearing, but I... Jiena, edha ftit attenta mill-li u neżenta il-banek reġjonali li jużaw ċertu modelli ta' kummerċ simili għax per eżempju fil-kaġas fil-Spanja diġara rajna riski sistematiċi, l-istess affarijiet jistu jisiru kol fil-qasam ta' derivattivi. Issa fuq it-threshold un naraw kif se niddefinixxu dak kollu li huwa speculative ma nafx kif se jirnexxilna jien. Il-problema mbagħad tal-fondi tal-pensjonijiet u oħrajn. Hemm bżonn nerġgħu nagħtu daqatajn dan kollu biex naraw irridux l-OTCs jew xi forma tagħhom li jitkomplow. Anna clearings bilaterali li huma qawwijin li minnhom jista' li jistaj kolom ċertu sistemi li għal-jom jintużaw ukoll għal fondi tal-pensjonijiet għalek forsi ta' min nerġaw natu daqqatajn l-arranġamenti tal-kawlaterali ta' sigurta. Għax jekk inkomplu bl-ispejjeż fil-pensjonijiet Eh, u l-fondi tal-pensjonijiet inkunu qegħdin immorru kontra l-interess ta' ċittadini. Naħseb li naqbel li rridu naraw li naqblu wkoll eh, ma' xogħol qed isir fih dan il-mifid. Mbagħad is-soluzzjoni pretty difficult to do that without feeling like you're being bil-spirtu ta' kolleġjalità biex aħna li l-istati membri żgħar ma nkidduhomx, naħseb nista' naqbes mokom forsi ta' min wieħed jinvolvi iktar li BA għax hemm affarijiet l-iktar bankarji ta' CCPs tajjeb li forsi nirrikorru għant il-Banek Ċentrali biex ikonna riżultati aħjar. Jina verament naħseb li il-supervizori fil-ħafna pajjiżi se jkunu fil-fatt il-Banek Ċentrali. Għalek, naħseb li dan kollu huwa ta' min jaħdem fuqhom. Issa fuq ir-reċiproċità anke pajjiżi terzi hemm bżonn inkunu ċari li fir-regolamenti tagħna ma nimportawx affarijiet li mhumiex tagħna. Eh, affarijiet li aħna m'għandix bżonnhom imma li jkunu mbagħad ta' ostakolu għalina. Tajjeb li nitkellmu fuq normi standardizzati ġifiri imma mhux li nagħmlu l-affarijiet eżattament bl-istess mod hawnhekk ukoll ġifiri ta' min nerġgħu natu ħarsa lejn il-lingwaġġ li qed nużaw. Issa, fċertu klassis jista' jkun hemm interoperability, anki kif ġija abbozzata hawnhekk anki jekk wieħed ma jista' jgħid li mhux sistematiku, ma rridux ninsew l-aspett ta' kompetittività huwa punt importanti għalhekk. Għalhekk naħseb li em, fejn l-interoperabilità hija xi ħaġa faċli wieħed jista' jgħaddi għaliha, imma f'ċerti osma oħra l-affarijiet mhux daqshekk ovvi u ċari u għalhekk m'għandniex nidħlu fihom ngħidu li nerġgħu nirrikorru għal dawn l-oqsma iktar tard Ma nafx kif se diskriminaw bejn dak li huwa forsi spek spekulativu dak li mhuwiex fuq in-non-financials. Imma meta jiena uh, rajt dan id-dokument għal kumitat tal-affarijiet legali, konti konsidrajt li l-corporate exemptions u treasury operations wieħed jista' jsibhom ukoll fil-settur tal auditjar u tal-kontabilità Issa, il-punt objectively measurable jista' jkun daċi eżaġerat bħala kunċett meta jinsaqsejt għaluli ma, ma rridix namlu um, kull operazzjoni ta' derivativi jisa um, indaqs irridu naraw jekk mill-punt ta' vista ta' kwantita ikun xista jidħol f'dak it-tip ta' operat kummerċjali. Għalhekk, forsi ta' min wieħed iqis dawn l-affarijiet u nduru ftit mal-kliem u naraw ftit li nirrendu l-kliem u l lingwa ftit iktar oġġettiv. Ir-repositories għal darboħra u kif dawn jintlaw b'mod elettroniku naħseb għadeja tajba, naħseb li ikona problema legali meta dawn eh, ikunu diġa koperti bċertu kontratti kif ġifiri n-investaw il-marġini. Naħseb li nistaw nħallu l-affarijiet miftuħin għall-asset class, imma għawnek jina jkolli nejt li dwar dan ma tantx sodisfatta bl-affarijiet kif huma fir-rapport. Bekk naħseb li jina dort dawra mejt ma dan mal-punti kollha eh, li inti forsi kont qed tistenna xi risposta dwarhom. kompli naħdem fuqhom u nara xan kien naħdmu flimkien rasim brasa li xle. Minnaħat li jgħidaq sekk, issa nisimaw l Pascal. Iva, jina, se nitkellem iktar fil-osor meta nqabbel ma' Shadow Reporters, għax ma tantx għat kelli ċans, ma tantx sib ċans biex nistudja rapport, specialment li għalli sejnsa bil-Inglis biss. Ġifirin fil-qosor, naħseb se jkun iktar ċans nindiskutu fit-tul. L-ewwel punt li jina xtaqt nisraq fuqu, ovvjament huwa dwar l ezenzjonijiet dawk il-kumpanija tal ekumnija reali naħseb li aħna naqblu bejnietna biex nistaw neżentawhom imma meta nidħlu fentitajiet iktar ta' natura finanzjarja ma narax għal fej għanna nindaħlu hawnhekk għanna talbita l eżenzjoni li kullħat jagħmilhomna ġifieri il-regolament um, se noqogħdu naqru fih allura minn flok inħallu regolament ta' stoffa. L-eżenzjonijiet tirdu għalhekk iridu jkunu limitati. Irridu ġifir naraw eżattament min kun qed jopera fl-ekonomija vera. Umbat fuq l-esma u l kolleċ irridu naraw minn fejn qed nitilqu hawnhekk il-fatt li jkun hemm kompetitività kif xirqa bejn is-CCPs dwar ir-regoli u kif dawn għandhom jamministraw ir-riskju sistematiku. Ir-regolamenti jiġu mill-esma għax għandna regolatur wieħed fuq is-CCPs li qed joperaw fl-Ewropa. Bek sibna l-kaptu tal-problemi jekk aħna ma nagħmlux l-istess ħaġa, jiena naħseb li s-sistema tal-kulleġġ kellu l-interess li jassoċja il-regolatur tal-pajjiżi konċernat u rego mar-regolaturi ma' regolatur tal-banek li qed jużaw dawn is-CCPs imma li jinkunu jinsabu f'pajjiżi fejn m'hemmx is-CCP. Għalhekk l-interess ta' sistema bħal din tal-kolleġġ naħseb li il-mod ta' kif qed ir-rapporter qed jidiskrivina qed jagħti wis seta l regolatur nazzjonali tal-pajjiż fejn tkun tinsab is-CCP u għalhekk ikun qed jerġa' jidħol f'problema ta' kompetittività. Naħseb li għalhekk hawnhekk anki jekk il-prinċipju tal-kulleġġ anki s-riservi li t-kelme dwarhom Sinjura Bolz, il-fat li hemm affarijiet differenti bejn il-pajjiżi, naħseb li hawnhekk għatjon os x'namlu fir-rapport. Fuq l-interoperabilità musan għot noqgħod infetta għax diġà smajna kollox. Issa fuq il- zmin żmien ta' disajn ġurnata biex wieħed jiddeċidi perjodu u ma jagħtix skadenza ta' data Eh, meta jkollok affarijiet li jvarjaw jista' jista' jqajjem ċertu problemi għalhekk hemm bżonn nirfinaw il-proposta l-ewwel waħda tal-kumitat naħseb li d-direzzjoni eh, hija tajba imma li niddeċidu li konna periodu skadenza naħseb hija ħaġa tajba. Għandna ċans li nqogħdu nfetu fuq id-dettalji. Issa fuq il- il-reporting dwar it-transazzjonijiet naħseb li dan huwa punt verament importanti il-fatt li ma jkunx hemm threshold, l-ebda threshold, sabiex regolatur jista' jkollu viżjoni kemm jista' jkun trasparenti dwar dak is-suq. Għax jista' jkun hemm obbligazzjonijiet differenzjati u anki thresholds differenti imħabba l-collaterals skont jiġifieri it-tip ta' OTCs Eh, il-reporting mhix l-istess ħaġa il-regolaturi kollu viżjoni kollha. Jekk ma jkunx jista' japprezza s-sitwazzjoni kollha kemm hi ikonna l-problemi. Dawn kienu l-punti li kelli jien għal dak li baqa' jiena naqbel ma' suġġerimenti tal-grupp soċjalista ma jiena naħseb zgur anzi li jkollna ċans nerġgħu nidħlu fiktar fid-dettal meta nkunu qed niddiskutu r-rapport. Grazzi. Thank you very much. Kay. Sitassew. Okay. Grazzi ta' Signor President, ringrazzja li Sur Langer għax-xogħol fantastiku li għamel u nista' ngħid dan huwa suġġett pjuttost komplikat b'ħafna perspettivi diversi u anke minn gruppi politiċi differenti fuq mill-Kunsill u għalhekk naħseb li huwa għamel xogħol verament tajjeb. Sissa, u hemm punti, ftit punti li nixtieq nitkellem fuqhom. Fuq nista' ngħid li naqbel miegħu fuq ċertu punti, minn dak li għandu xi ma' backloading hekk kif ġi definit, għalija dan dinja applikazzjoni ta' leġizlazzjoni reattrattiva u iva naqbel li nix għanna u l nis f'kummerċ li forsi qatt ma jkunu għamlu kiku kollhom dan l-obbligu impost fuqhom. U għalhekk f'termini ta' clearing jiena naħseb li jeħe naqbel 100% li dan ir-rekwiżit ta' backloading mhux se jkun neċessarju jkun inġust ukoll, però naqbel li hemm jista' jkun impossibbli għall-informazzjoni ta' repozitorju, repository information u din tista' ssir għal kummerċi differenti, għadda ssir u tista' tibqa' ssir. Mhux qed jinħoloq xogħol żejt, però din hija xi ħaġa tista' ssir u għandha ssir f'termini li wieħed inqas ir-riskju. Nixiq nitfnixet l-attenzjoni fuq il-kwissjoni ta' investitur. Naf li aħna tkellimna fuq numru ta' affarijiet, pero jina konċernata li aħna meta nibdew nitkellmu fuq segregazzjoni u protezzjoni ta' assi, xtip ta' kollateral għandu jiġi użat. Pero ta' bilħa irridu nħarsu li dan il-punt mod aktar wisal dak li aħna minna fuq smoħra b'mod partikolari ta' l-mifid, pero anki fejn il-kwissjoni ta' depozitorju ġew diskussi fit-tul u kien hemm ukoll ċaqli għal dak li għandu xisama investiment fej wieħed għal dak li wieħed joffri fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk aħna din qogħdu aktar attenti u nofru protezzjoni aħjar lill investituri tagħna milli jagħmlu fl-Istati Uniti. U għalhekk ma nafx hekk għandniex nkun daqshekk influenzati bil-mod kif l-Istati Uniti qegħdin jitrattaw il-kwistjoni ta' segregazzjoni u appretazzjoni ta' assi meta nqisu li aħna diġà għandna livell aktar li ta' protezzjoni hawnhekk fl-Unjoni fl-Ewropa. U għalhekk irid ikollna kwistjonijiet ta' investituri, l kwistjoni tkun minn ta' quddiem fuq l-aġenda u anki infassu regolamenti dwarha. U meta nħarsu li segregazzjoni minix ċert li aktar għażla hija xi ħaġa ħażina, jekk l-investituri jażlu li jħallsu għal aktar protezzjoni f'dak il-każ ma nafx għalfejn qegħdin ngħidu le. Però għandi kwistjoni li tinħares għal, li tinħarsu li kollateral assi differenti li staw jiġu definiti bħala eh, liquid collateral u ma nafx jekk f'ċertu kwistjonijiet, ċertu punti bħal pereżempju il-fondi Eh, ta' responsabilta ma nafx jekk dawn għandhomx xi tipi ħor ta' kollaterali sa' jiġu ntużat fej kunem hemm marġinu ta' varjazzjoni. U jiena naħseb wasal tal-konklużjoni l-unika mod li aħna verament nistgħu nassakuraw li dawn il-fondi ta' pensjonijiet li huma għandhom strateġiji stabbli u siguri, pereżempju eżempju direttiva IOP, li qegħdin jeżentaw bħala għasam mhux finanzjarju tista' tkun soluzzjoni. Il-fatt li qed jużaw però bilateral collateralization dawn huma qed iserħu fuq il kemm wieħed għandu flus u donnu l-mem lebda mekkanizmu kif wieħed jista' eh, li l-arranġamenti kollaterali jista' jħol differenzjazzjoni minn bil-quality crediting minn dak li għanna nfassal hawnhekk u jidher li dan huwa kumpless ħafna u ma nistax insib il-metodu kif aħna nistgħu nuru li il-fondi ta' pensjonijiet u dawn it-tip ta' fondi immexxija minn ta' jistgħu jiddaħlu fis-sistema allura rridu nippruvaw nitratom l-istess mod bħal dawk il-fondi li xaktarx iva joħol u riskju sistematiku ġifirek aħna noħol u niddefinixxu l-IOP bħala mhux eh, qasam finanzjar jista' jkun metodu aħjar biex naraw nassikuraw li il-pensjonanti ma jintlaqtux. Nix nikkummenta u kol fuq ċertu kummenti li tkellmu dwar l-interoperabilità. Jina provajt nifem eżattament dettal għalfejn jista' jkun ta' benefiċċju għalfejn jista' joħloq problemi għal modelli eżistenti li jedin fil-poq, fis-seħ. U meta nista' ngħidilkom li naqbel ma' rapporter jider li hemm su kompetittiv ta' clearing Irridu nassikuraw li l-kwistjoniet kompetitivi li aħna ksibna taħt id-direttiva ma tifma jintilfux wara l-ambjent eh, ta' wara li jsir il-kummerċ. Meta nħares lejn dan kollu jidher li m'hemmx interoperabilità eżattament li jiena qiegħda tħassibni, però il-ħtieġa li ikolna drittijiet ta' aċċess. Jiġifieri jista' jkollna f'dak il-każ ambjent ta' clearing li jkun kompetittiv u ma nafx jekk ir-rapporter ħoss li donna l-situazzjoni tresqet f'qasam ieħor bil-merger ta' Urax and Life ħajkolhom 90% tal-features trading li jkunu għedni isiru. Sa din tibdel il-ħtieġa li konna bżonn għal drittijiet ta' aċċess għal trade fairs u trade fees fiħdan is-suq Ewropew ma nafux eżattament xtib ta' mergers futuri ser isiru fil-qoddim biex nipruvaw nfasslu qafas kompetittiv u għalhekk dawk li ġi stabilit fil-MIFID minn jista' ma jibqax japplika totalment. Rridu naraw kolli ma tibta ta' limiti massimi rridu nħarsu lejon, però il qafas mhux finanzjarju qed jassikura li l-business ħagġis b'mod partikolari korporazzjonijiet Ewropi ma jkunux soġġetti għal rekwiżit ta' clearing għax fundamentalment huma tranzazzjoni finanzjarji li fihom infushom inaqsu il riskju billi jinnegaw l-esponiment finanzjarju. U għalhekk jiena naħseb li dan għandu jkun miżura l-inklużjoni tagħna fil carve finanzjarji li għandna u naħseb li se tkun ħaġa diffiċli ħafna biex tiddefinixxiha, però fundamentalment hemm differenza kbira meta niġu għal kontabilità meta tressa xi ħaġa fit-attest għall l-accountant u l-awdituri u dan ta' bil-ħadġa qed issir. Anki jekk l-nies mhux qed jużaw l-IS 39, il-ħaġa accounting xorta waħda jridu jiġġustifikaw l-awdituri tagħhom eh, l-accountants li huma qegħdin jagħmlu hekk għal għan ta' hedging utli. Dan hu l-lingwaġġ li wieħed qed juża sabiex eh, wieħed jasal għal l-affarijiet kif suppost. No more shadows here. Mawx iktar shadow reporters, nagħti il korin Iva, grazzi tassew. Signor President, jina nishtiq nirringrazzja li Sur Langen għal rapport tijaw. Naħseb li dan xogħol importanti ħafna sar xogħol importanti ħafna u nixtiequ li jkollna proposta verament tajba hawnhekk fuq il-mejda u rapport li jilħaq l-anijiet partikolari tani dak li ħana nixtiequ nagħmlu u li naqsu ir-riskju u namlu id-derivatives tal-kummerċ iktar trasparenti eh, għanna sab li dan nishtiqu fi żewġ partijiet tal-Atlantiku kemm aħna u kemm l-Istati Uniti. L-Istati Uniti għandhom il-liġi ta' Frank Bill u aħna għandhom mixin fl-istess direzzjoni. Fl-opinjoni tiegħi il derivatives għandhom għanijiet differenti. U għalek waffem importanti li il-clearing ċentrali jek għandu jkun obbligatorju għandu jkun proporzjonali. Irrit ikollna għafas ċar li juri xjaqa taħt l-ambitu ta' din il-leġizlazzjoni u xma jaqax. Nasab il-rapporter għamel titjib eh, kbir fil-proposta meta nqablu mal-mod kif eh, kienet tider qabel bdejna u nixtieq nenfasizza wkoll kemm importanti ser ikun għalina għal-ezma biex ikolla rwol definitiv jekk tixtieq tagħmel ix-xogħol taħab mot adegwat. Ma sifx li se sorprendikom li f'dan il-kuntest nixtieq niġbed attenzjoni partikolari għal mod kif aħna tnitrattaw mal-kwistjonijiet tal-fondi ta' pensjonijiet. Nixtieq nenfasizza li nixtieq niġbet l-attenzjoni fuq dawn il-fondi ta' pensjonijiet li għaw taħt id-definizzjoni ta' direttiva tal-EORP. Din hija definizzjoni pjuttost stretta. Pensjonijiet ta' din id-definizzjoni huma differenti ħafna minn eh, assiguratur li jista' ħafna iktar riskju mill-amministratur ta' pensjonijiet. Jekk inħares lejn il-mudell Olandiż, il-fondi ta' pensjonijiet huma mfassla fuq obbligazzjonijiet stretti u livelli għolja. Sabiex nasikuraw li aħna nistgħu niggarantixxu l-pensjoni aktar il-qoddim. Għalhekk dan il-kuntest, derivatives mhumiex edin jużati b'mod ta' riskju biex jiksbu profit, derivatives qegħdin jiġu użati biex eh, jadzikuraw riski ta' inflazzjoni u jekk aħna qablu dan ma dak li qed jiġri naħa l-oħra tal-Atlantiku ġifi fl-Amerika, ma narawx din it-tip ta' pensjoni simili bħal li qed insemmi. Almenu qabel kienu jagħmlu użu minna, ġifri tkun ta' ħasra lina ta' mistħieg din leġiżlazzjoni l-ġdida tiżvantaġġa n-nies jew tgħidilhom biex ma jifadlux eh, b'dan il-mod. U għalhekk ma nasibx li dan u lan għal din il-leġizlazzjoni u għalhekk nix inħeġġeġ ir-rapporter biex jisib soluzzjoni għal dan. Wara kollox aktar trasparenza għal kummerċ u derivatives hija importanti u rridu nsibu post fid-direttiva, però rridu kol nsibu forum alternattivi ta' aċċettanza jew inkella dik li seħu collateral acceptance f'dawn it-tip fuq dawn it-tip ta' pjattaformi u f'kull każ forsi nkun nistgħu insibu wkoll rwol akbar għal l-entitajt supervizori u qed ngħid dan fil-plural għal leżma u punti u entitajiet oħra li jżommu limiti fuq il-fondi ta' pensjonijiet. Għaxan rridu nissikuraw li l-likwidità ta' riskju ikunu koperti kif support Mississippi għalix għaliex jekk aħna nippruvawx nsibu soluzzjoni għal dan, dan jista' jiswilna madwar 1.5 jew 4.5 biljun euro kull sena għal minu għal pensjonijiet, fondi ta' pensjonijiet tal-Olanda u dawma kollha flus ta' nies ta' ċittadini tagħna li, sal, li fadlu għal pensjoni tagħhom biex nippruvaw insibu soluzzjoni sabiex ma nispiċċawx niminaw l-anijiet ta' leġiżlazzjoni. Però nistgħu nitrattaw mal-kwistjonijiet speċifiċi b'mod proporzjonali u b'mod adegwat. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew għaw xattiħor li xtitkellem. Il-Kummissjoni? Patrick, tixtieq tgħid xi ħaġa? Ftit punti. Mela, l-ewwel net fuq il-kwistjoni ta' x'għandu jiġi cleared. Naħseb tajb li nħarsu lejn l-ambitu ta' din il-biċċa ta' leġiżlazzjoni u waħda mill-affarijiet li qed tiġi diskussi fil-Kunsill hija kandix tiġi est tiża għad derivative skola jew inkella għal derivative tal-OTC. Naseb li hemm ħafna affarijiet għaddejjin u hemm raġuni validi kanna għandna nillimitaw derivatives għal OTCs biss, il-Parlament jillimita l-ambitu ta' applikazzjoni fil-prattika. Għaliex? Dan għaliex fil-revizjoni tal-mifid aħna ser nkunu din nitolbu Eh, standardized OTC derivatives biex kunu jiġi skambjati u ma tantx ikun fada l mbagħad li ħajġi kopert minn din il-leġiżlazzjoni ġifri ftit wis. U allura nkunu din insaqsu għalfejn qegħdin ikollna dan id-dibattitu wara kollox. Għaliex l-ambitu kif qal is-surċiż ħajkun <laughs> kaxa vojta. Nix inkommenta wkoll fuq backloading, nappoġġa bisħieħ kontra bet backloading l-applikazzjoni reattrattiva din tista' twassal għal ħafna kwistjonijiet legali, ħarisna da mal-esperti legali fil-kunfsil. Aħna nissuġġerixxu li nagħmlu xi ħaġa li l-Istati Uniti għamlet fid-dot Frank. Mhux backloading, imma ikolla applikazzjoni partikolari midħul fis-seħ u jekk xi ħaġa tiġi Ċara ta' din tittiġi titissir wara tkun qed tieħdet id-deċiżjoni dwar il-clearing, però jridu nassikuraw li darba la darba din l-leġiżlazzjoni tiġi adottata ikkolla ta' bilħaq ambitu sħiħ. Din hija legalment possibbli hekk għalulna li menu servizzi legali tal konsilju tal-Kommissjoni u t-tieni parti tal-kummenti tiegħi titkellem dwar l-eżenzjonijiet. X'għandna neżentaw? Fl-ewwel laqgħa tagħna fil-kumitat kien ċar ħafna aħna irrikolna regolament b'saħħtu u naħseb li din hija għat-tilet diskussjoni tagħna u naħseb li issa kulħadd jaqbel li jkun hemm regolament b'saħħtu però mhux f'pajjiżu allura jgħan eżentaw kemm jista' jkun. Pero issa, intra-good transaction ħana kena konferenza ma l-SCC u l-ITCs l ġimgħa li għaddit u għamlu ċara li diskussjoni li għaddeja mek ma mhix dwar eżenzjoni ta' intra-groups, għanna referenza għal 10 eh, biljun dollaru fuq il-balance sheet, pero xin jgħidu dwar definizjoni dwar swap dealer jew swap, swap participant, xed xit infissru għawnek. L-Istati Uniti għanda biss eżenzjoni waħda ta' antra group transactions u din hija sussidjarja li għanda aktar minn 90% tal-negozju ta tagħha f'qasam speċifiku waħda wieħed. U għalhekk Not Frank ta', ta tipo ta' kirja l-pensjonijiet. Aħna naqblu kol ma l-membri ta' dan il-komitat hemm problema u għalhekk aħna rridu nsolvu din il kwissjoni kemm jista' jkun malajr. Clearance bilaterali bħala alternativa għal central clearing din miex clearing intom tafu li il-kelma jil-istess pero miex l-istess azzjoni miex robusta u stresta miex eh, robusta daqs clearing ċentrali u għalek aħna interessati lejn, da, lejn alternativa b'mod aktar, alternativa aktar wiesa. Pero minna ma nipperikolaw il-robustita ta' l-STP innifissa fuq il-corporates. tressa punt importanti ħafna u interessati nħarsu leja dan il-punt fuq il-hearing mux daqsek neċessarju artiklu 15 tal-regolament ta' ezma, ezma tkun tista' tagħmel smih pubbliku qabel tad-dotta abbozzi, però naħseb il-fema u l-intenzjoni hi pożittiva. Il-punt li jmiss jitkellem dwar il-kolleġġi, aħna ta' bilħaq nappoġġaw it-tneħħija tal-kolleġġi. Dawn jeżistu fil-prattika, t nippreferi għall-LCH, dawn jaħdu fil-prattika u effiċenti. L-unika pajis kontra dan hija l-Ġermanja fil-Kunsil. Jekk aħna inneħħu dawn il-kolleġġi kollha mill-proposta, tridu tifmu li eżma ma tamilx licenzjar tal-CCPs, li tikonna kolleġi li joperaw, rridu ninkludu il-banet ċentrali daw diskussjonijiet, il-rapporter l-amenda taħħa ma jisaxħux lezma, ma jaslux għal approċ konsistenti Ewropew, għallu d-deċizjonijiet fidejn l-istati nazjonali u aħna ovvjament ma nishtiqux nispiċċaw hawnhekk. Pajzi terzi assolutament naqblu rridu nħarsu lejn arranġamenti reċiproċi ma' pajjiżi terzi forsi rridu nużaw kelma oħra mhux reċiproċità għaliex din tidher li mhix kelma datata, però rridu nsibu eh, kliem alternattiv u nsaħħu dan il-qasam. Fejn għandna tħassib kbir u dwar il-proposti biex indajfu, indajfu ir-robosti ta' ta' CCPs fejn numru ta' għadam amendi l-edin jeliminaw ir-regoli ċentrali korporari il-stress test ta' likwidita u l-intenzjoni donna ili ejja nħallu dan fidejn il-rekomandazzjonijiet non vinkolanti internazzjonali. Aħna nħossu li din sejra li l-enwis u ma nistawx nħallu fidejn il-regolazzjonijiet waħdien individwali ta' e- Ewropej. L-aħħar punt tiegħi huwa l-interoperabilità. Aħna nopponu tneħħija tal-interoperabilità, ma naħsibx li hemm mistoqsijiet pendenti. L-unika żewġ pajjiżi kontra dan fil-Kunsilwa Franza u l-Ġermanja. Ma narawx problemi sistematiċi, dak li qegħdin naraw hija problema ta' kompetizzjoni ta' kompetitività għal daw il-pajizi. Il-kumpaniji ma jridux kompetizzjoni fil-pajiz tagħhom għalhekk ma jridux rekwiziti ta' interoperabilità u l-Komissjoni tħoss li aħna jridu konna swieq miftuħa u kompetizzjoni f'dan qasam. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb memħat li jrid jitkellem għal-ura fidejk, Werner. Anfang bei der Kommission, äh, die natürlich ihren Vorschlag vertritt. Forsi nista nibda mill-kummenti tal-Kummissjoni li kienet qed tiddefendi l-pożizzjoni tagħha kienet taħlita ta' dak li kien qed isir fil-Kummissjoni fil-Kunsill u dak li qed jiġri hawnhekk. Eh, aħna kull ma nistaw namlu hawnhekk u li nippruvaw nilqu ftehim u sur Pierce hawnhekk. U s-Sinjura Kol semmit eh, dawn il-punti u kol li xi tip ta' forma ta' rikonoxximent eh, ta' bilateral clearing jista' jkun disponibbli għal fondi ta' pensjonijiet Matanna l-kwistjoni tal-iskop l-ambitu anzi u ma nafx għalfejn dem ma kien ċara għalfejn il-Kummissjoni ma resqiċ eh, din il-kwistjoni hekk jina kont qed nitkellem ma' bażi tal-Kummissjoni kien hemm donna U-turn għawnek. Għan nitkellmu dwar dan aktar tard nibdew nitkellmu dwar propju għada fil-fatt. Fil-rapport tiegħi diġa' ktibt illi raġunijiet legali objettivi għalfejn il-backloading mhuwiex adattata hawnhekk u li l-obbligazzjonijiet tal-clearing biex nsewrom hekk li waqfu idħul fis-seħ ta' dan id-dokument. Mina ma nafx iżda forsi m'għandix l-informazzjoni neċessarja eh, dwar din il-konferenza fuq il-telefon għandi test hawnhekk ħdejja u eh, l-għana hawnhekk ta' dan ismiħ u li nistabbilixxu jew għans li jiġi stabbilit jekk il-banek żar għandhomx eżenzjoni ġenerali mhux għabbażi ta' turnover. Iżda għabbażi tal-volum tal-balance sheet. Jekk qed aħna qed nitkellmu dwar 10 biljuni jew eh, ċifra oħra, eh, din mhijiex xi ħaġa illi eh, jiena ħejjejt fir-rapport tiegħi. Hemm smieħa dej bħalissa ma milx proposta fuq dan huwa diskors li għadu miftuħ. ma nistawx impoġġu banek eh, żgħar fi żvantaġġ u kellna nimplementaw direttiva mlar kemm jista' jkun rigward it-tieni punt. Ma kien hemm l-ebda arranġament li sar għal banek ta' daqsir differenti u ma ġiex implementat fl-Istati Uniti. Ina nixtieq li l-eżenzjonijiet ikunu armonizzati kemm jista' jkun. U s-Sur Pearson għandu raġun għanna bżon regoli robusti għawija naqbel miegħu u dawk konċernati fis-suq eh, qed jaġixxu donnu li kieku ma kien hemm lebda eh, eh, derivattivi riskjużi fuq is-suq. Naħseb li rridu nilqu bilanċ eh, meta nitkellmu dwar regoli, ma trajt, ma provaċ nimponi l-affarijiet, eh, xtaqt eh, nati linje gwida l-esma. Eh, u aħna rridu namlu xaħġa propju b'dan. U dwar il-mistaqsijiet tal-kollegi tagħna ma nafx kemm x'żewġ pajjiżi kontra f'dan il-kunsill fil-kunsill hija dwar il-kompożizzjoni tal-kulleġġi u x-xogħol li dawn għandhom Il-kompożizzjoni bħalma huwa propost jippermetti l-istati membri illi mandomx suq ta' derivatives in ġenerali jgħatum l-opportunità li jipparteċipaw xorta waħda. Iżda il-periklu hawnhekk huwa illi t tlet swieq prinċipali fl-Ewropa jistaw iġu mwaqfa minn stati membri zar. allura nistaw niddiskutu l-kompożizzjoni l ruol u jekk il-kolleġi huma għabbażi eh, ta' eh, konsultazzjoni dik hija ħaġa tista' tibqa' hemm iżda jekk rridu nibbażaw kollox fuqha dan qed qed qed idajjef fl eżman ġenerali. Jekk l-autorizzazzjoni u il-kontroll tal-CCPs jaqa taħt l-istati membri in ġenerali, iżda hemm bżonn ta' opinjoni tal-kulleġġi qabel ma naħsibx li dan ikun bilanċjat u jkun hemm bżonn aktar negozjazzjonijiet. Rigward il-partijiet u l-interoperability u il kummenti li ntqalu mill-Kummissjoni. Jiena kont qed nibbaża li nnifsi nifsi fuq it-test tal-Kummissjoni. U dan eh, kien qed jiffoka fuq il-parti tassu illi mhuwiex relevanti b'mod sistematiku. Iżda madana kollu il-firxa aktar wiesa tal-interoperabilità se dajjef sistema ħat toħloq aktar riski fis sistema u fl-axar mill-axar ħat ma jkollu ehm, ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni. Din hija l-opinjoni. Eh, Jien interessat ħafna ehm, biex propju nisma aktar mill-Kummissjoni, mill-kollegi biex jatuna aktar eh, pożizzjoni qawwija ehm, fil- kunsil mbagħad qed jiddefendi l-prerogattivi tagħha tiegħu anzi skużawni. U mhux dak kollu li qed jagħmel il-kunsell eh, jagħmel sens bħalma qed naħsbu eh, illum il-ġurnata. Jina grat ħafna għal eh, shadow tal-SND napprezza l-appoċ u rigward l ezenzjonijiet għal eh, bżonijiet eh, rigward design ġurnata u data ta' skadenza din nistgħu niddiskutuha aktar tard. Iżda ma nasibx li dan huwa objettiv illi ngħidu li ġurnata jekk eh, taqbes threshold il-limitu massimu għandek bżonn il-bżonnijiet kollaterali, eccetera, eccetera li naqsu l-periodu jew intawlu l-periodu dinja xi ħaġa oħra li nistgħu nitkellmu dwarha. Dinja kwistjoni arbitrarja. Nistgħu nitkellmu 5 miljuni, 10 miljuni qed nirdupjaw eh, is-somma, forsi l-Kummissjoni tista' eh, tgħidilna mill-esperjenza tagħha jekk dan eh, din hija ċifra suffiċjenti hawnhekk. Signora Bowles, res e numru ta' mistoqsijiet importanti illi jien għandi l-istess opinjoni dwarhom, speċjalment dwar eh, il-bżonnijiet ta' reportaġġ eh, li għandhom eh, ikunu differenti mill-clearing requirements. Rigward trasparenza, l-entitajiet regolatorji jistaw jassessjaw il-riski għabbażi tal-reġistru ta' tranzazzjonijiet indipendenti u b'mod mux daqsek iffukat. Allura jiena xtaqt niffoka hawnhekk fuq fejn il-clearing requirements huma bżonn jużi hawnhekk. Xem spekulattiv ma nafux, hija xi ħaġa utli ħafna. Um, dokument Franċiż illi nista' nibbażaw fuqu kull stat membru qed joħloq il-proposta tiegħu il-Franza, renju Unit u forsi anke l-Ġermanja qed jiddefendu interessi differenti eh, minn dak li ġew defenduti mill-Malta, Ċipru u l-Istati Membri żgħar dan huwa ovvju għaliex eh, żewġ terzi mis-suq eh, ġenerali jinsabu f'Londra lura l-argumenti ta' Londra se se nkun se jkollna nisimgħu bil-fors eh, biex naraw il-pożizzjoni tagħhom iżda rridu nevalwawhom ukoll. L-istati membri rridu jkunu involuti fl-assessjar tal-relevanza eh, mod partikolari meta memx relevanza fissu. Il-kollegi ħodor eh, Mm, jina ma proponejt lebda eh, kumment jawni, kien hemm numru ta' nis li provaw jikuntatti jawni. Jina fil-recitals ħlot eh, ċerta eh, rezervi ta' skrutinju, nħares lejn il-kwistjoni tal-fondi tal-pensjoniet bl-istess mod kif taraw hintom hawnhekk U l-punt ta'kom dwar il-liquid collateral bl-istess mod ukoll l-esma u kol et tħares lejn il-bżonnijiet differenti eh, tal-kategoriji ta' derivativi, il-protezzjoni tal-korruzzjoni, dawn huma kollha kwistjonijiet importanti, l-immaneġġjar kif dan se jġi. Eh, kontrollat, zgur sensibu soluzzjoni tal dawn il-punti kollha. U fl-aħħar net dwar il-fondi tal-pensjoni fuq il-pensjonijiet, il għaliex din hija fl-interess eh, tal-Olanda. Hawnhekk dan huwa wieħed iġġustifikat forum alternativi tal-kollateral li jistaw jiġu implementati u jekk ikunu supervizjoni regulaturi jew xi awtorità oħra din mhijiex eh, sempliċement il-fondi eh, eh, ta' pensjonijiet privati iżda dawk pubbliċi wkoll uħud minn kumpaniji kbar li Ewropej li għandhom il-fondi tal-pensjonijiet li se jitħasbu dwar daw il-kwistjonijiet. Issa rigward id-data ta' skadenza il-15 ta' Marzu tresqet bħala data Issa hawnhekk qed nitkellmu dwar ġimagħtejn. Forsi iz 17 ta' Marzu ikun aħjar għal biex tresqu il-kummenti tagħkom qabel id-data ta' skadenza. Kwistjonijiet ta' traduzzjonijiet e, naf, iżda ma naħsibx il kunsil se jadotta dan dokument propju għada. Iżda forsi nar l-erba fil-axija nkun nistan diskutu eh, minflok il-15 ta' marzu. Grazzi. Grazzi ħafna et nisma li segretarjat qed jgħid li li jista' jkun hemm problemi bi traduzzjonijiet sen minuta eh, permetul biex nikkonsulta il-segretarjat. E, rrit ikun hemm ċerta numru ta' ġranet sabiex isiru traduzzjonijiet qed tgħid il-President. Um, I, I think Eh, naħseb ikonna nikkonfermaw eh, din, rridu nieħdu nota eh, li il-data ta' skadenza tiġi estiza għal Marzu 17 u naħseb li naqbel jekk għal din id-data jekk teknikament dan huwa possibbli. Is-16 qed jgħid il-kellim? Fil-għaxija 16 ta' Marzu. nippruvaw nilħu eh, din id-data, eh, mela data ta' skadenza 16 ta' marzu, mbagħad eh, l-emendi l-4 ta' april bil-vot fl-20 ta' dak ix-xahar. Grazzi ħafna lil kulħadd taħt l bi maw xejn allura illaqa' niddikjara maluqa. Grazzi ħafna.